Dear colleagues, uh, it's a pleasure to welcome you to this hearing on the visa package to which we will... Signori, għanibdew din is-sessjoni uh, tal-pakett tal viża li għalli ħaniddetikaw dan il-one of senar tal-lum. Nirringrazzja li l-kulħadd li nsab hawnhekk preżenti u li serjati l-input tiegħu għal din id-diskussjoni. L-ewwel parti ser nitkellmu fuq il-proposta għal kodiċi l-ġdid tal-viżi u għalek ser naddi l-kelma mill-ewwel il sinjura Fajon, ir-rapporter, u wara naddi l-kelma l mistidna tagħna kull wieħed u waħda għal xar minuti. bat wara nibdew id-dibattitu. Minħabba in-numru kbir ta' kellima nitlobkom illi żommu mal-ħin eh, allokat għalikom sabiex titkellmu. Ser ikolli waqafkom jekk ma tagħmlux dan. Għalhekk l-ewwel qabel kollox nibda mill onribli Fajon fidejk. Grazzi, Signora President, u għata unur għalija li nistan kellem magħkom dwar wieħed mill-iktar files importanti li għandna qudiemna u issa ser nagħmel l-introduzzjoni tiegħi u aktar tard inkun anka lesta li nagħmel xi eh, kummenti aħħarin. Il-proposta tal-Kommissjoni fuq ir-reviżjoni tal-kodiċi dwar il-viża qed issir f'mument importanti ħafna fejn diversi sfidi jridu jiġu affaċċati. Minn banda il-politika tal-viża tal-Unjoni Ewropea trid ta' tispinta l-ekonomija tagħna partikolarment it-turiżmu toħloq impjiegi ġodda illi aħna tant għandna bżonnhom fl-Ewropa, partikolarment wara l-kriżi, u mill-banda l-oħra din qed isseħħ fi żmien fejn hemm tant traġedji fil-Mediterran qed isseħħu u l-problema ta' xenofobija, l-estremizmu, l-populizmu. Uħu tridu jużaw eh, dan il-punt, dan l-argument biex eh, xeklu il-libertà ta' ċaqliq tagħna u hekk qed ipoġġu il-friskju anka l-istess idea wara il-żona Schengen. Illum u għandna din l-opportunità li nitkellmu mal-partit interessati u anka mal-esperti u għalhekk nixtieq nirringrazzja lil kull min jinsab għawek fost ħafna sabiex niddibattu dan is-suġġett. Għal ken jiradni kif ġejt maħtura bħala ir-rapporter fuq dan is-suġġett propri ftit tal-ġimgħat ilu, nixtieq nirringrazzja lil rapporters kollha li ħadmu qabli u anka s-segretarjat kollu għal-ħidma u l-appoġġ tagħhom f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat għabel kollox nixtieq ngħid li jena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni minħabba li din tixtieq tiżviluppa il dimensjoni tal-politika tal-viża biex nifacilitaw l-vjaġġar għal vjaġġaturi li għandhom il-possibilità li jagħmlu dan. Fil-waqt illi u koll intaffu il-pis li hemm fuq il-konsolati u nżommu il saxħi tas-sistema tax-Schengen li hija tant utli għalina. Nittama illi l-kol kem aħna naħdmu sabiex niksbu l-istess mira, sabiex din il-politika tkun iktar intelligenti, moderna u Ewropea fuq kollox. Il-proċedura tal-viza trid issir aktar faċli, inqas għalja u inqas u tapis u koll. U jiena nixtieq nindirizza dawn il-kwistjonijiet l-ewwel rigward l-applikanti u l-proċeduri fih dan il-konsolati. il konsulati il il-proċedura ta' faċilità eh, trid tissaħħaħ partikolarment għal dawk li għandhom li huma eh, vjaġġaturi regolarment iżżuru iż-żona Schengen sabiex nippermettu illi iktar persuni fostom il-baħħara jibbenefikaw minn din il-proċedura. Jina nilqa partikolarment il-proposta tal-Kommissjoni rigward il-lista ta' dokumenti uh, li jridu jkunu prezenti Madana kollu aħna provajna nissuġġerixxu uh, proċedura aktar faċli, appuntu biex l-affarijiet isiru aktar uh, faċli u inqas idumu biex isiru. Minħabba l fatt li netnejxu f'dinja digitali, irrid ikun possibbli illi l-applikazzjonijiet jitniedu uh, fuq l-internet tisa' xhur qabel żjara per se u f'ċi ċirkostanzi anka qabel dan il-perjodu u partikolarment iż-żasa li jkunu jixtiequ jiġu li jkunu jistgħu jishtuq japplikaw għal-viza minn qabel, jaff ikollhom jaffaċċaw eh, spejjeż kbar minħabba l din il-possibilità. Barra minn hekk l-applikazzjoni uh, eh, tal visa tanti hija komplikata illi ħafna drabi twaqqaf fil persuni jrid ikun hemm il-possibilità illi uh, tista' tinkiseb visa uh, anka permezz tal-applikazzjoni ġewwa konsolat ta' xi pajjiż Eh, li jinsab iktar viċin ta' dik il-persona tkun tixtieq iżżur iż-żona Schengen. para minn hekk irid ikun hemm il-possibilità li ikun hemm eh, appell, possibilità ta' appell. Para minn hekk hemm ukoll ċerta miżuri amministrativi li jridu jiġu faċilitati. Jridu nżommu f'moħħna l-interess ta' min qed jivvjaġġa partikolarment meta ikun hemm eh, viżi li jiġu revokati u li jistaw jkollhom impatt ekonomiku għoli fuq il-vjaġġaturi pal per eżempju l-bżonn li tiġi kanċellata l-lokanda jew anka jitħassru l-biljetti tal-ajru. Id-dispożizzjonijiet tal-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u ċentri komuni ta' applikazzjoni jridu jinżammu fir-regolament minħabba li dawn huma partikolarment ta' benefiċċju għall-applikant barra minn hekk irid ikun hemm inqas pis amministrattiv fuq l-Istati membri jista' jkun il-każ illi fil-ġejjieni ikun hemm iktar eh, ikun aktar attraenti li eh, dawk li jkun iżżur dawn l-istati membri u anka għal mira fuq medda twila ta' żmien irridu nagħmlu din il-viża tas-sew Ewropea. Anka l-Kommissjoni fil-valutazzjoni inizjali tagħha tagħmel referenza għal dawn il-postijiet eh, ta' applikazzjoni tal-viża għandu jkun hemm ċerta tipi ta' postijiet fejn tista' ssir l-applikazzjoni Eh, għal dawn il-viza jkun eh, ċentru wahdani. Barra minn hekk irid ikun hemm ukoll eh, il-possibilità li persuna ma toqgħodx iktar għal design ġurnata mill-180 ġurnata ta' possibilità ta' soġġorn fiż-żona. Din id-dispożizzjoni trid tinsam fir regolament għal nifhem illi fċerta ċirkostanzi din din it-tip ta' soluzzjoni hija meħtieġa partikolarment fejn ikun hemm eh, kwistjonijiet serji ta' sigurtà f'pajjiżi terzi u dan għajjeb ċerta tħassib fil-Parlament u ma nistgħux ma nindirizzawhomx. L-Istati membri għandhom ikollhom ukoll il-possibilità sabiex l-applikanti jinidu l-applikazzjonijiet waqt il- eh, fedan il-konsolati tagħhom u il-fornituri eh, ta' dan is-servizz iridu jtejbu s-servizz tagħhom barra minn hekk fih dan l-iskambju ta' informazzjoni flimkien mal-fornituri esterni tas servizz iridu jitjiebu. L-aħħar iżda mhux l-inqas nixtieq eh, nitkellem fuq il-kwistjoni tal vizas umanitarji minkejja kem minn kajja l-wihet jgħotietek dan it-tip ta' għatu xira jew le, diġa jeżistu ċerta dispozizjoniet bħala parti mill-Schengen Code Regulation fejn stat membri sa' joħroġ viza għal raġunijiet umanitarji. Għalek id-dispozizjoni eżistenti tiżid maħħa u jrid jizdit fit-test kollu kemmu eh, l-obbligi internazzjonali li jeżistu kif ukoll premessa illi ehm, taqbel ma dawn l-artikli jitrattaw dan l-aspett. U naħseb illi għanna għalfejn ikunu aktar mill milli konna sissa Aħna rridu nqisu kol is-soluzzjonijiet li offra l-Parlament Ewropew lill istati membri sabiex nagħmlu użu mill-akki taż-żona Schengen u anke biex nħorġu visas eh, umanitarji. L-isfortunatament dawn tip ta' viża jinħarġu biss minn ftit stati membri. Kif ilkom jiena lesta li nwieġeb mistoqsijiet minn ħatakom u lesta li nikopera magħkom anke fil ġejjieni biex kif ilkom nibqgħu ambizjużi fil-pjanijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni tant interessanti, sa ser nibdew bil-kellima tagħna u nibdew bil-Sur Dejager, l-ex-Konslu Ġenerali Franċis, jekk jogħġbok fidejk. Euh, merci d'avoir Grazzi tal-li eh, stedintu ex-konslu ġenerali għalix rarament eh, ikonu l-opportunità li najdu tana Najdilkom li kont konslu ġenerali f'Tokyo, mbagħad mort eh, f'Abidjan u Vancouver u Alġerija. Għalhekk eh, issa jiena qiegħed bil-pensjoni u għalhekk nista' ngħid li rrid. Mela s-servizzi tal-viza fil-konsulati fisser li tittiffaċċa realtajiet konkreti l-ewwel realtà tagħna huma dawk li jiġu applikaw għal viza kwantità kbira li dejjem qiegħda tkompli tikber kull persuna minn pajjiż terz li għandu bżon ta' viza u applikant potenzjali għalek għanna klientela ta' bosta ta' eluf ta' persuni f'kull konsultat. Naħseb il-liftit hemm eh, attività amministrativa li hemm talba daqse kbira għalija u li ovvjament mbagħad titlob li jittieħdu tant deċiżjonijiet ta' kuljum fl-Alġer eh, kienem għalmen, konna nirċifu għalmenu 1000 u 200 eh, applikazzjoni ta' kuljum, ġifir ridna nieħdu 1000 u 200 deċizjoni ta' kuljum u kieku kena iktar nis li jaħdmu fuq dawn l-applikazzjonijiet, zgur li kienu kunem maktar nis li japplikaw Is-sitwazzjonijiet huma differenti ħafna iva hemm il-każ sempliċi ta' applikanti li jgħid li beħsibu imur jagħmel xi tur organizzat jew inkella jmur għal xi vjaġġ tan-negozju illi se tħallas sallih kumpanija maħna drabi l-affarijiet ikun iktar komplikati minn hekk, vjaġġi wieħed wara l-ieħor raġunijiet differenti li ma jkunux jafu d-dati eżatti tal-vjaċ jew inkella ma jkunux jafu fejn se joqogħdu. U eh, dawn iċ-ċifri għalhekk jimplikaw restrizzjonijiet fiżiċi l ewwel net wieħed irid jirċivihom il dawn l-applikanti f'kundizzjonijiet xirqa' u narraw illi dejjem iktar qed jistennew li jkun hemm kwalità Irridu neżaminaw ħafna dossier u dejjem finqas żmien għaliex aħna qed ngħixu f'mument fejn l-aġla saret preġu irridu napplikaw regolamentazzjoni komplessa u ovvjament irridu u koll naqodu attenti li ma namlu zbalji la f'direzzjoni, ġifiri ma rridux noħorġu viza lil persuna li ma tissodisfax il-kondizjonijiet jew li tirrappreżenta riskju għax naqlawa, u mill-banda l-oħra laqat ma nistaw ma natux viza l persuna li tissodisfa il-kondizjonijiet u li ma tirrappreżentax riskju għalli xorta maħda naqlawa. Issa deċiżjonijiet mhux dejjem faċli li wieħed joħodhom għaliex ħafna drabi Eh, dawk li jkunu jridu jqarbu bina jkunu jidru innoċenti xej ma jiġbaħ iktar turista ġenwin minn turista li ma jkunx ġenwin jew artist illi ma jkunx artist għalli kull darba wieħed irid jevalwa ir-riskju u r-riskju mhux ċertezza meta aħna nevalwaw riskju xejn ma jkun jew iswed jew abjad ikun hemm żona griża enormi. Uh, wieħed irid ipoġġi kesa jew fuq il-iva jew fuq il-le Imma il-problema hija li deċiżjoni eh, hija deċiżjoni binarja, jiġifieri jew jiena nati l-viża jew ma natijiex il-viża għalhekk din hija attività fejn il-seta ta' apprezzament eh, hija żgħira u għal daqsant nieħdu riski kbar. Umbagħad il-, il, il il-profi li prezentawna mux dejjem ikunu jissodisfaw il-soċetajiet Ewropej tana li kunu miktubin b'mod ċari u li wieħed jista' jibbaza ruħu fuqhom. E, dak li jiġri ta' kuljum fil-ċerti konsulati huma provi folots, statements tal-bank folot, ċertifikati ta' status ċivili folots illi jinħarġu xorta wahda batem tariffi illi ta' ċertu per eżempju dokumenti ta' status ċivili li wieħed jista' jixtrihom. Mbagħad irridu naraw illi l-istaff tas servizzi li uħorġu l-viża mhumiex biss persuni li huma eh, mħarġa fil-liġi, huma persuni ħaddiema normali li jagħmlu xogħolhom b'mod onest, imma ovvjament l-arfin tal-liġi tagħhom huwa limitat ħafna u ħafna drabi meta aħna ma nagħtux il-viża niġu kontestati u għalhekk kull darba li jsir rikors irridu neżaminaw mill-ġdid u nerġa' nikdbu tweġiba intom tafu li l-gvernijiet għandhom eh, restrizzjonijiet budgetarji li dan ovvjament ifisser illi il-mezzi jew jonqsu jew jibqaw kif ikunu li l-personal ħafna drabi jonqos ukoll u l-ispejjeż u koll irridu jonqsu ta' dan il-proċess. Il-problem ta' konsulat huwa dan allura. Mela kif wieħed jista' jirċievi kif xira numru qoli li hemm jikber ta' applikanti jieħu deċiżjonijiet ta' malajr imma joħodhom b'mod tajjeb għabbażi ta' ċertifikati li ma tkunx ċert jekk mhix awtentiċi, ippreżentati minn persuni li inti ma tkunx taf jekk irruġiġ bik jew le li jirrappreżentaw riskju eh, eh, li ma tafxinu u li ovvjament eh, il-mezzi dejjem edin jonqsu. Għallek aħna għanna bżon li il-leġislaturi isolvu din il-problema. Dak li aħna nitolbu huwa li intom tqisu il-realtajiet u li twiznu l-impatt ta' deċiżjonijiet tagħkom fuq ix-xogħol tal-konsolari. Jiena m'għandix ċans issa noqgħod eh, nirfli waħda waħda l-modifiki li proponiet il-Kummissjoni se nillimita ruħi għal xi mill-punti. Jiena ovvjament se nibqa hawnhekk u nista' nagħtikom iktar informazzjoni f'każ ta' bżonn, imma l-esternalizzazzjoni din hija realtà hija e i illi permettiet lil konsulati li jirċievu eh, f'mod xira numru ta' dem jikber ta' applikanti li permettilna eh, illi Eh, naħdmu b'mod ordnat u organizzat u li nirċifu u niproċessaw iktar applikazzjonijiet. Jiena laqqas ma kont naqbel illi jisir dan l-outsourcing għaliex kont nibża li li kunem l imma l-lum irridu najdu illi dan l-outsourcing eh, wera illi huwa mezz effiċjenti jiena naqbel 100% mal-proposti tal-Kummissjoni li edha tajt dak li huwa minnu l-esternalizzazzjoni Eh, eh, ma diex l-unika rikors imma hija l-unika għażla raġonevoli. L-aċċess dirett tal-applikanti għal konsolati eh, mhux dejjem wieħed jista' jagħmel ġestjoni tiegħu u ma biss ftit persuni partikolari li li per eżempju dettalji tal-persuna li jinżammu uh, eh, sigrita Mill-banda l-oħra jina nafu kol illi eh, dawk illi qegħdin jagħtu dan is-servizz iridu jiġu kontrollati dejjem aktar dejjem aħjar biex ma jkunx hemm abbużi. Imbagħad il-viża li tkun eh, valida għal tul żmien ta' żmien. Hemm ħafna proposti, il-konsulati Franċiżi diġà qegħdin jitolbu jissejħu din viża ta' e-, e-, viża itineranti Eh, dan huwa ja eh, kelma li diffiċilment wieħed jista' eh, jaqliba bil-Franċiż, kif tista' tgħidilha traffic visa? Le, ngħidula frequent traveler visa u din il-viza tagħti libertà ta' ċirkolazzjoni temporanja li tista' tintuża għal persuni li huma jirrappreżentaw livell ta' riskju baxx il-proposti tal-Kommissjoni mixin fid direzzjoni tajba imma in-natura awtomatika tal-ħruġ tal viża ta' dan il-frequent traveler visa naħseb ju perikolus għaliex meta inti eh, toħlo awtomatiċità ikun hemm l-abbużi, rridu noqogħdu attenti u rridu il nevitaw illi jkun hemm ħruġ ta' viżi awtomatiku il-konsulat għandu kollu l-possibilità illi jillimita il-validità tal-viza jew inkella li ma joħroġa xejn biex ma jkunx hemm abbużi. Huwa veru li ċerti konsulati eh, ma joħorġux viżi ta' dan it-tip, imma rridu nsibu mezz biex inħeġġuhom jagħmlu hekk u biex jirnexxinna jiena nipproponi illi natu isem partikolari għal din il-viża ta' bosta dħul u ħruġ li tibqa valida għal sena. Nistaw la per eżempju visa de circulazzjon bil-Franċis jew inkella frequent traveler visa. Mbagħad mill mument meta il-konċett ikun definit b'mod ċar, allora nistgħu niddefinixxu wkoll aktar faċilment regoli konkreti biex din tinħareġ bla diffikultà u tista' tiġġedded ukoll. Ir-realtà hija illi aħna nokorbulkom, żommu l-affarijiet sempliċi meta jiena nara ir-regoli ġodda fuq il-każijiet urġenti hemm bżonn illi e, e, e, jiena ta' appuntament issa immedjatament kif inhu possibbli jekk wieħed jagħti appuntament immedjatament lil xi ħadd ikollok diġà dajri mimli daqs bajda xi fisser illi tħassar appuntament ma' xi ħadd ieħor biex tara lil xi ħadd li kun talbek il dan il- Ehm, l-appuntament. Umbat, il fat li wieħed ma jħallas eh, din ukoll jista' jkollha effetti negattivi, jiena kelli 10 minuti se nieqaf hawnhekk allura, allura grazzi tal-attenzjon. <laughs> Just in time. Thank you very much for... Bil-eżat. Grazzi ħafna tal-riflessjonijiet tijak u anka minħabba il fat li din kol da kollu jgħet huwa bbażat fuq l-esperjenza tiegħek fuq il-prattika. U issa eh, sur Benny Shaw mill-VFS Global eh, għal-perspettiva ta' fornituri ta' servizi esterni. Grazzi l-Parlament Ewropew tal-li e, eh, stiden l-VFS Global biex tiħu sem f'dan din is-seduta ta' smiħ Il-kumpanija VFS Global inħolqot fl-2001 u hija magħrufa sew mill-gvernijiet u hija parti mill-grupp Kwoni eh, Zvizzeru u taqdi issa 45 gvern f'121 pajjiż u issa edha eh, deġa għalqet il-100 miljon dossier ta' viza illi għaddew mit-ċentri taħħa u bġew proċessati Dan jiena l-ewwel se nitkellem fuq dak li aħna namlu fuq l-outsourcing, jiġifieri mbagħad nitkellem eh, dwar dak li aħna nfissru għal gvernijiet għal dak li jitolbu viża u mbagħad eh, namel jek tippermettu li suġġerimenti sabiex inkomplu insaħħu il-qafas legali. Lejja ħan niftakru xinu il-konċett ta' outsourcing għal-vizi sabiex ma niftemux ħażin Dan din l-esternalizzazzjoni ma jfissirx li inti tagħti lil fornitur ta' servizzi privat seta deċiżjonali fuq il-viżi kif wieħed għandu tendenza li jifhem kultant, is-seta li tinħareġ viża u tiġi miċħuda hija seta li għandhom biss il-gvernijiet li jiddelegaw normalment is-seta tagħhom lil konsulati u dawn il-fornituri m'għandhom ebda seta u ebda influenza fuq id-deċiżjoni eh, konsulari. Il-rikors għall-esternalizzazzjoni hija soluzzjoni għal ħafna sfidi li jridu jiffaċċaw il-gvernijiet fil-waqt li tejbu is-servizzi motija lill-applikanti fil-fatt li sfidi huma bosta. Il-bicċa l-bira tal-istati ta' Schengen huma esposti għal talbiet għal viżi li qegħdin dejjem jiżdietu b'mod partikolari pajjiżi emerġenti dan ifisser li hemm bżonn ta' mezzi ulterjuri. Barra minnek, ir-rikors għal biometrika tamela obbligatorja li l-persuna, l-applikant, jider eh, qoddim eh, il-konsulat personalment, fizikament, bżon li kunem il-one-stop shop, irrit kunem il-nies, li kunem prezenti fjom, kunem il-tamir biex jiġbru dawn il-rekwiziti biometriċi. Għalek, dan il-bżon ta', ta, persuna, fizika, ħal fizika ħalqet talba kbira għal dawn is-servizzi li jkunu eqreb. Umbagħad il-konsulati laqaf ma jridu illi ikun hemm iktar forsi espożizzjoni għal riskji. Dawn il-limitazzjonijiet ovvjament joħolqu l-ispejjeż, spejjeż ta' personal, ta' Eh, premises u anke biex ikun hemm is-sigurtà f'dawn il-postijiet u issa l-fernijiet li qegħdin taħt pressjoni budġetarja li qiegħda dejjem tikber, il-konsulati qegħdin maqbudin bejn nuqqas ta' riżorsi u l riżorsi illi eh, li huma jridu jħallsu għalihom għal dan l-outsourcing Issa l-esternalizzazzjoni mhux biss issolvi l-problemi tal-gvernijiet imma tejjeb ukoll il-kwalità tas-servizzi motija l-applikanti għal viża bħala il uħ tal-pubbliku hemm żewġ modi kif wieħed jista' jagħmel dan jew aħna naddattaw il-numru ta' applikanti għan numru li kapaċi niproċessaw jew inkella il kapaċità ta' akkoljenza għat talba. L-esternalizzazzjoni tippermettina naddattaw il kapaċità ta' akkoljenza għat talba u il-numru jibiddel, jimbiddel ta' spess iktar il-prestatarju jirċivi eh, applikazzjonijiet, iktar jaqla flus u iktar jista' jinvesti f'mezzi biex jirċivi lil dawn l-applikanti. Permezz tal-esternalizzazzjoni nidħlu f'relazzjoni bejn fornitur ta' servizz u l-klient tiegħu il-fornitur jista' lek jaddatta id-daqs tal-uffiċċji tiegħu u il-personal skont in-numru ta' applikazzjonijiet li jkollu jista' wkoll jaddatta ruħu għal fluttwazzjonijiet ta' talba. Dek ikun jista' jevita li jkun hemm eh, queues twal u eh, queues li jibdew jinġabru propju mill-lejl. Il-postijiet fil- fil kjuż saħan sitra jimbija għal prezzijiet oljien ħafna. Ovvjament l-aċċess għall-uffiċji tal-konsulati huwa bxejn suppost imma biex wieħed jasal biex jitkellem il-xaħat ħafna drabi li taħallas ħafna l-outsourcing tippermetti illi il-pubbliku jintlaqa sew f'kundizzjonijiet tajjeb sabiex ikun hemm akkoljenza aħjar il-konsulati illi ma jridux juqodu jiltaqaw man nies jistaw għalek jiproċessaw numru akbar ta' dossier u għalek biex wieħed jikseb appuntament jistenna għazmin il-prinċipju tal-outsourcing intlaqa tajjeb mill-applikanti. L-outsourcing iwieġeb ukoll għal ħtieġa illi jinġabru jintlaqaw dawn il-ċentri u jippermettu koll li ħafna stati Schengen jiġbru l-istess imsieħbal u jpoġġu il-one-stop shops tagħhom f'ħafna eh, fl-istess uffiċċji. L-esternalizzazzjoni wkoll tikkontribwixxi b'dan il-mod sabiex eh, għal barrani mill-ispazju Schengen immaġni konkreta tal-realtà Ewropea sabiex il-fornituri ta' servizzi jistaw jagħtu servizzi tajbin għandhom bżonn ta' qafas regolamentari li jkun flessibbli. Il-kodiċi tal vizi li ġiet adottata fl-2009 u l-outsourcing għall-istati Schengen għada fil-bidu net tal-, tal taħħa, għalek kumbat l-outsourcing komplet sviluppa l-Kommissjoni ised din ir-realtà fil-proposti illi aħna naprovawu. Madana kollu, xorta hemm lok għal aktar titjib fit-test sabiex il-prestatari il, jistaw joffru servizzi aħjar għall-applikanti tal-viza. l ewwel rakkomandazzjoni sabiex ikun hemm applikazzjoni aħjar tar-regola ta' 59 xar fil-biometrija. L-applikanti għal-viza li diġa talbu viza Schengen qabel u li diġa hemm il-marki il, digitali tagħhom irreġistrati fil-xi file tal-VIS ma nemx għalfejn jittieħdu jerġaw il market ta' swaba tagħhom aħna nixtiequ li t-test jinbidel sabiex l-eżenzjoni tkun marbuta mal-preżentazzjoni mill-applikant ta' prova ta' reġistrament, reġistrazzjoni tal market digitali tagħhom fil-vis għal inqas minn 29 xar sabiex din id-dispożizzjoni tkun tista' tintuża. Dan jista' jsir permezz ta' preżentazzjoni ta' viza illi kollha it-tibru tal-VIS jew inkella informazzjoni mirċi li tasal meta tkun ikunu nġabru il-marki digitali. Unbat jista' jkollna wkoll ċentri satelliti f'ċerti bliet fejn m'hemmx konsulati dawn iċ-ċentri joffru servizz li jevita li l-applikanti kollu joqgħod imur u personalment skonsulat li jkun il-bot ħafna imma mbagħad il-prestatari jridu jkollhom mezzi addizzjonali għal numru baxx ta' applikazzjonijiet, per eżempju l-offiċji, il-personal, materjali jiswa ħafna flus biex jinġabru l-elementi biometriċi. Issa l-kodiċi tal-viza joffri jgħid illi dan il prestatari jista' jitħallas biss b'mod fakultattiv għall-ispejjeż tiegħu it-talba ta' jekk ikun hemm ħlas obbligatorju eh, illi ma, ma taqbis 30 euro tista' tippermetti li jinfetħu aktar minn dawn iċ-ċetri. Imbagħad il-kwistjoni tal-limita tal-ispejjeż tal-ammont tal-viża li ma jkunux iktar minn 30 euro. Issa jekk dan huwa limitu li inkludi t-taxxa jew eh, qabel it-taxxa aħna nixtiequ illi dan il-limitu il limitu ikun japplika biss qabel it-taxxa sabiex dak li jkun qed joffri s-servizz ikun jistgħu jibbażaw il-servizz tagħhom fuq bażi finanzjarja stabbli imma dan l-ammont ġie fissat fl-2008 ftakru issa f'ħafna pajjiżi fejn hemm dawn iċ-ċentri tal-viża hemm inflazzjoni għolja ħafna il-kera għolit ħafna wkoll u il-politika tal-kumpaniji f'dek li huma salarji iwasluna biex nofru salarji li jimmotivaw il-personal il-xogħol ġdid li jrid isir il-materjal biometriku, id-digitalizzazzjoni tad-dossier, il-promozzjoni turistika, eċċetera. Għalhekk, bżon ta' dejjem aktar teknoloġija sabiex aħna insaħħu u naċċeleraw il-kontrolli. Għalhekk hemm bżonn illi nollu dan il-limitu ta' 30 euro sabiex inkunu nistgħu nilħqu l-antana li nkomplu intejbu is-servizzi li noffru lill-applikanti jiena nixtieq nikkonkludi biex nirrispetta l-10 minuti billi najdilkom illi l-kumpanija tagħna se tkompli tagħmel da kollu li tista' biex tissodisfa l-anijiet ta' kwalità kemm għall-gvernijiet u anki għall-applikanti. Għannom ta' VFS Global nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you, thank you very much. Titassew, nistaw inkomplu bil-Sur Mrozek mill-Koalizjoni Ewropea minar Viżi esperjenzi ta' applikanti individwali. Grazie tassew, membri parlamentari, senjuri, grazie għall-istadina, għall-possibilità biex nieħdu sem f'din il-konsultazzjoni, f'dan is-smieħ u anki b'mod ġenerali għal proposta ta' revizjoni tal-kodiċ tal-viza jiena Kristos Mozak, et eh, nirrapprezenta l-kollezzjoni Ewropea minar vizi u Jamil Varsavia. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li bidliet proposti għal leġislazzjoni eżistenti tinkludi kummenti u kol mis Sinjura Fajon sejn federazzjoni direzzjoni tajba. U għalek parzialment nista ma naqbilx ma dak li għadu kif qal il-kollega tiegħi dwar l-outsourcing. Aħna hawnhekk irridu nikkonsidraw l-outsourcing bħala soluzzjoni parzjali u mhux approċ bażiku għal dak li l-visas. Aħna rridu nfittxu soluzzjonijiet li ma jġenerawx aktar spejjeż għall applikanti tal-viża. U għal xi erba' snin inna nħadmu proġett ta' whistleblower u in-nies ma kinux sodisfatti bil-mod kif kienu jiġu attrattati eh, meta japplikaw għal-viża u ma fil fatta setgħu jiksbu l-menti lilna. Irċevejna eluf ta' elementi u kull episodju kienet storja kera. Jina nixtieq nurikom li wara dawn ir-regolamentazzjoni u l-atti tal leġislazzjoni hemm persuni reali, persuni li qed japplikaw għal-viża u hemm sejr ta' veru. U bażi ta' dawn l-istejjer għat nixtieq nurikom problem li għatfadal anki fil-leġiżlazzjoni preżenti u nixtieq kummenta fuqhom. Meta nqisu possibilment proposti li jistgħu jsiru mela l-ewwel sfida li l-applikanti tal-viża jaffaċċjaw u li kollom ħafna eh, ħruġ ta' vizas temporani. Jina dan il-blower għalinna li jina kelli viza ta' 34 ġurnata, kienet viza li sajt nidħol u noħroġ, pero kienet nista nidħol darba biss għaliex il-persuna irċivija biss għal vjaġġ wieħed meta huwa applika. Il-sejjer l-oħra fil-fatt kien hemm attivisti Ukrajini, il-kollega tagħna interessat fil- il-visas u fil-fat hija applikata l-visa b'multiple entries, ġivri iktar minn daħla dar minn min daħla waħda u skont inatat viza għal sena, pero inatat viza mbagħad oħra għal sena li ma kienx qed issegwi l-istess rekomandazzjonijiet taħt il-politika tal-viza. Ir-rekomandazzjoni tagħna hija li nassiguraw tal-viza interneranti, pero nikkonsidraw li nintroduti u kol viza staxar snin. Din il-kategorija ta' viza hija implementata b'suċċess mill-Stati Uniti u ila hemm għal ħafna snin u hemm l-ebda raġuni biex il-viża tiġu limitati fil-validità tagħhom ta' ħames snin Hemm ħafna xogħol għal konsulat ukoll meta wieħed jirċivi ammont ikbar ta' applikazzjoni tal-viża. Ovvjament il-proċess ta' applikazzjoni tal-viża hija komplikata, mhix biss l-intervista li ssir tal-konsulat, imma meta wieħed iwassal l-applikazzjoni fil-konsulat jew fiċ-ċentru tal-viża ta' sikwit ma jkunx hemm possibilità biex wieħed japplika fil-konsulat għal xhur jew fiċ-ċentri tal-viża. U dan sirna nafuħ mill-proġett li nidejna. E, hemm ukoll kwistjoni tal-miżati, jiena ma rnexxilix nirreġistra mill-ġdid. Kull darba jagħtuni spjegazzjonijiet differenti. Il-konsulat fil-Polonja qed jagħmel impossibbli lejna biex aħna nniedu eh, l-applikazzjoni tagħna u lasem provvedituri ta' dan is-servizz kont il-proposta tal-Kummissjoni huwa rekomandat li nissimplifikaw il-proċedura ta' sapplifikazzjoni u l-formula tal-applikazzjoni u nintroduċu kol applikazzjoni online. Nappoġġawa, pero aħna nixti unaraw l-istrumenti legali li ser jassikuraw il-possibilità biex napplikaw għal viża direttament mill-konsulat hekk kif insibu fil-kodiċ tal-viża. Dan għaliex? Per eżempju fl-Ukrajna din il-possibilità hija waħda biss teoretika. L-applikanti huma forzati biex japplikaw miċ-ċentri ta' tal viza spiġi ġifieri jridu jħallsu tip ta' miżata apparti l-applikazzjoni tal-viża stess. L-aħħar sfida li aħna nixtiequ niġdu attenzjoni dwarha huwa l-każ ta' l-dokumenti addizzjonali li jridu jappoġġaw l-applikazzjoni tal-viża ġifieri għalfejn wieħed ser iżur dak il-pajjiż dan neċessarju min-naħa tal-konsulat. Hemm bosta spjegazzjonijiet rigward il- dokumentazzjoni neċessarja, unek għanna slide u għanna eżempju minn persuna armena li kienet sejra tagħmel servizz volontar ta' volontarjat fil-Ġermanja. Il-persuna ġiet mitluba biex eh, tagħti raġunijiet, anzi tibgħat itra ta' raġuni għalfejn kienet se il-Ġermanja, il-persuna ma kienx taf titkellem bil-Ġermaniż u kienet ser taqdi dan ir-rwol tagħha bl-Ingliż ġewwa l-Ġermanja. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet qiegħda eh, eh, tħejji lista neċessarja dokumenti li ser jkunu mitluba minn dawn l-applikanti din tista' tiġi appoġġata, però rridu nassiguraw li din il-lista żewstiva ma tkoprix id-dokumenti kollha possibbli li jistgħu jintalbu minnaħa tal-konsulat. Aħna konna xida ta' dan fl-Ukrajna s-sena li għaddiet. Meta il-lista ġiet ippubblikata, fija stajna nsibu kull tip ta' dokument li seta' jiġi mitlub u l-applikanti tal-Ukrajna il-mentaw li il-konsulati fil-Polonja talbu uħut mid-dokumenti eh, pero jistat jitolbu iktar għalix il-lista eh, li, ħarġet naħta l-Kommissjoni eh, jinvolvu dokumenti oħrajn. Min flok namel taqsira nishtiq natikom storju oħra hija storja drammatika li l-persuna qasmet magħna flimkien f'daħ <laughs> f'da dan il-proġett. Il-persuna qalet aħna għadna ma nistgħux nifmu għalfejn aħna l-Ukrajni verament hemm eh, ċertu mibeda lejna, jibżaw minna. Dan l-approċ huwa verament nazzista jien għandi ideja waħda f'moħħi u nittama li l-persuni li qed jieħdu d-deċiżjonijiet u li forsi jixtiequ jaqraw dan l-ilment forsi jkunu jistaw jamlu din id-dinja kemm xejn differenti u forsi iktar eh, iktar faċli biex wieħed ikun eh, ħabib ta' xulxin. Din is-sentenza fejn eh, għaw element ta' nazizmu fija hija waħda li turi kemm dawn in-nies huma disprati u kemm fqir, kemm fqira l-immaġini tal-Unjoni Ewropea fajnijhom minħabba l-ineffiċenza tal-politika tal-viża tagħna stess. Nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni u jekk joġobkom meta tkun qegħdin tadottaw leġiżlazzjoni ġdida jekk joġobkom ftakru li hemm persuni ta' veru bnedmin wara kull applikant tal-viża. Grazzi. Thank you very much. Grazie tassew. Issa nixtieq nagħti l-kelma l-Onorevoli eh, Sinjura Gargaris mill associazzjoni ta' Zaza, Forum Ewropew ta' Zaza. Nishtiq eh, li nisimgħu il-veduti mill-organizzazzjoni ta' Zaza. Grazzi għal għal l-istadina ta'kom. Kif qal il-kollega tagħna, aħna smajna l-perspettiva tal-applikanti u jina hawnhekk ser nkun aktar speċifika u ser natikom il-perspettiva tal-applikanti Zaza. L-Assoċjazzjoni ta' Zaza l-Forum Ewropew ta' Zaza tirrappreżenta iż-Zaza fl-Ewropa. Aħna għandna madwar mit membru u proporzjon kbir minnhom huma organizzazzjonijiet li organizzaw skambji u anki xogħol ta' zaza li normalment jinvolvu ħafna mobilità zazah li ċaqalqu minn pajjiż għal uħor fl-Unjoni Ewropea barra l-Unjoni Ewropea u anke fuq livell globali. U għalhekk ta' bil din hija xi ħaġa li qed ikollha impatt fuq ix-xogħol ta' bosta mill-organizzazzjonijiet tagħna. Sabiex nagħtikom l-idea eh, u l-intervent tijaj, jien mhux ħan nidħol f'ħafna dettal dwar l-impatt ekonomiku ta' il-proċess ta' liberalizzazzjoni tal-viza aħna rajna bosta studi, bosta rapporti dwar dan, pero dak li nixtieq insemmi u l-impatt fuq il-meda twila ta' żmien ta' dan kollu. L-impatt ta' l-iskambji ta' żgħażagħ u żgħażagħ li jivvjaġġaw u li jinteraġixxu ma' żgħażagħ oħra ta' kulturi differenti u anke ta' sfond differenti. Dan kollu jaħloq għarfin reċiproku, dialogu u anke fil-kontest ta' teddida li zaza jisiru radikali jew estremisti, dan kollu jrid jitqies bħala soluzzjoni importanti ħafna għal kwistjoni Ewropea u globali. Sabiex u koll natikom kuntest, aħna ta' sikwit nisimaw dwar situazzjoni tal impik fost iż-żaza, l-qat fost iż-żaza, dinja problema fuq il-medda twila ta' żmien. U li nifaċilitaw il-vjaġġar, li vjaġġar fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa madwar id-dinja jista' iwassal għal xi ħaġa li tista' anki tgħin din is-sitwazzjoni. Kenna studju li fil-fatt li wera li l-ħiliet li jiksbu l-istudenti meta jieħdu sem f'xogħol eh, barra l-pajjiż anki f'skemi ta' mobilità, ħamsa minn sitta minnhom huma eh, l-iktar huma dawk li għadhom jaħorġu mill-università li gradwati żgħażagħ. Issa nidħlu daqsxejn aktar fid-dettall tal-kodiċ tal-viża u l-proposta tal-kummissjoni u s-suraġan fassal ukoll numru ta' proposti għal amendi. Aħna verament nilqaw il-proposta u aħna bħala rappreżentanti ta' organizzazzjoni ta' zazah Dan huwa pass qawwi lejn li nassikuraw il-mobilità ta' zaza fl-Ewropa, però ta' bilħa aħna nixtiequ iktar minn hekk. Nixtieq nitkellem fuq numru ta' suġġetti li diġà ġew diskussi kemm xejn, però nħoss li importanti nerġgħu nirritornaw għalihom anke mill-perspettiva ta' żgħażagħ li ta' bilħaq verament qed iħossu il-benefiċċju anki l-impatt li wieħed ikun mobli madwar id-dinja. L-ewwel punt għandu xieqsam ma' il-viza u l-mizati mizati marbuta ma' servizzi. Aħna nixtiequ li dawn il-mizati jiġu wave dal-parteċipanti anki għall organizzazzjoni li ma jagħmlux profit. U kruċjalment għal dawk li għandhom meta nqas minn 35 sena. Għalfej għadinna din letta, għadinna din letta li xek aħna nħarsu lejn ir-realtà ta' situazzjoni fl-Ewropa u anki fuq livell globali il- l-età ta' zazax tista tibqa għaddeja sa' l-età ta' 35 sena. Anke sa' kem jisiru autonomi, allura dan jirrid jiġi rifless ukoll fil-proposti. Aħna għanna bosta rapporti mill-organizzazzjoni tagħna li għadin jagħmlu organizzazzjoni ta' skambi kulturali, skambi ta' zaza u Is-servizzi tal-vizas mhux qegħdin jiġu implementati bl-ebda mod din hija xi ħaġa li tiġi indirizzata anki b'monitorat ċaħjar tal-implementazzjoni sabiex bekk nevitaw applikazzjonijiet irregolari. Issa, naddu għal punt ieħor għandna l-kwestjoni ta' dokumenti addizzjonali neċessari kif diġà intqal fil-waqt li l-lista hija eżawstiva u tajjeb li ikolna Eh, ikonna dawn dokumenti mizlin, aħna rajna bosta situazzjonijiet fejn il-ċaħda mill-viza ġiet ġustifikata minħabba il-nuqas ta' din il-lista ta' dokumentazzjoni li qed tiġi mitluba għanna esperienzi li bosta applikanti li ġejjin mill-Afrika lejn l-Unjoni Ewropea edin jiġu mitluba biex juru li huma miż-żewġa li għalina hija ta' diskriminazzjoni xi bażata fuq l-età, nies li qegħdin jipparteċipaw f'dawn it-tip ta' skampi mhux bil-forz għandhom status ta' żwieġ u ħafna drabi din hija raġuni motija se wieħed ma jiġix aċċettat jew moti viża. U għalhekk din hija xi ħaġa li tiġi indirizzata b'mod koerenti. Dan iwassal għal punt ieħor importanti. Iġbri, jiġifieri diskriminazzjoni minħabba li taħna ta' sekwit rajna, eh, ċaħdiet bla raġuni u li kunu bazati bis fuq l-età jew inkella s-sitwazzjonijiet tipiċi minħabba l-fat li wieħed ikun għadu żagħżugħ. Din hija ħaġa inaċċettabbli din il-prassi mill-istati membri Eh, meta anka meta implementa liġi tal-Unjoni qed tikser artiklu 21 ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u għalhekk din tiġi riflessa fil leġiżlazzjoni preżenti wkoll. Rigward il-kwistjoni ta' ċenti ta' applikazzjoni tal-viża li ġew indirizzati wkoll, hawnhekk mill-ġdid għandna stejjer redikoli ta' żgħażagħ li kolom jivvjaġġaw mijiet ta' mili anki għattaw 3 lili, anki ħalsu akkomodazzjoni u vjaġġar biex anki mbagħad jispiċċaw iħallsu miżati tal-viża u kważi kważi għalihom tkun impossibbli, speċjalment meta persuna tkun eh, tkun eh, eh, sproveduta u għalhekk wieħed ikun irid isib metodu aħjar kif wieħed jista' japplika l-viża mingħajr ma' Eh, jemmel is-sitwazzjoni aktar jifsal daw il-tip personi. persuni. Hawnhekk aħna għandna eh, listi sħaħ ta' proposti, però se nħalli dawn il-proposti għal aktar il qoddim però sabiex nagħlaq Hawnhekk għandna xi ħaġa li qed taffetwa l-organizzazzjonijiet tagħna hija din il-proposta li jkollna proċedura mħaffa proċedura mħaffa rappresentanti u parteċipanti ta' organizzazzjonijiet li ma jamlux profit li għedin jipparteċipaw seminars u f'konferenzi u fil-fatt aħna nixtiequ naraw b'mod speċifiku dawn l-organizzazzjonijiet imsemmija anki għal għanijiet ta' eh, attivitajiet edukattivi eh, kif inhom semmi bħalissa għaliex dawn l-opportunitajiet għal xogħol fost iż-żgħażagħ qed jiġi perikolat minħabba proċessi twal ħafna. Nixtin niqaf hawnhekk, naħseb il-kollega tiegħi li tkellem qabli fil-fatt wera x'inhi l-perspettiva tal-applikant u anki r riski li aħna qegħdin nieħdu jekk aħna ma inħarsux lejn il-kodiċi tal-viża u r-reviżjoni preżenti tagħha bħala opportunità sabiex bek verament iż-żaza jiġu fl-Ewropa u anki jiżviluppaw eh, mod interattiv u fil-bel globali u anki komplu kontribwixxu għal proġett Ewropew. Grazzi Thank you. Grazzi. Grazzi ħafna, sanadġi kelma l-Michel De Plus li serjatina l perspettiva minnaħa tat turizmu. Fidejk. Signora President, signori Onorevoli Membri ta' dan il-Parlament, il-Warn of Senar tajjeb u grazzi ħafna tal-li qed tippermettulna illi nitkellmu. Uh, aħna fil-fatt it tiret kontributur l gdp tal-GDP Ewropew. Signora President, l-lum mux ser nitkelmu bis fuq uh, eh, il-mizuri proċedurali li għandhom jiġu implementati biex jinħarġu l-vizas. Iżda l-lum li ser nitrattaw huwa wkoll il-ġejjini ta' tkabbir tal-industrija tat turizmu tal-Unjoni Ewropea. Iżda qabel ma nibda f'din b'din il-parti tal-preżentazzjoni tiegħi nixtieq eh, nintroduċi fuq fuq eh, il- eh, l-assoċjazzjoni tiegħi net tfisser in network tal Eh, settur privat Ewropew ta' turizmu. Aħna mamlin minn seba atturi prinċipali tibda mill il-kumpaniji tal-buses, tal-coaches, tal-tours, il-parks ta' divertiment, ovvjament il-ristoranti, eh, il cafés il-bars, kif ukoll l-assoċjazzjonijiet ta' li, organizzaw il-lukandi u l-aħħar mhux l-inqas anka il tour operators u l-aġenziji tal-vjaġġar li jiena qed nirrappreżentom hawnhekk. Jiena, sinjuri, nixtieq nippreżenta l-isfida li għandna demna It-turizmu fl-Unjoni Ewropea jikkontribwixxi għal 10% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea Aħna niprofdu iktar minn 10 miljun xogħol fl-Unjoni Ewropea. It-turizmu huwa it-tielet l-ikbar attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Iżda l-aktar importanti fl-aħħar sitt snin fejn il-kontinent tagħna affaċċa eh, kriżi finanzjarja ekonomika li qatt ma kien qatt affaċċa qabel, it-turizmu kienet waħda minn dawk il-ftit attivitajiet ekonomiċi il baqat teżisti, li baqat b'saħħitha u emnuni dan huwa partikolarment importanti għall istati membri li kienu dawk li kienu l-aktar effettwati minn din il-kriżi finanzjarja. Meta nqisu lej feqedin illum il-ġurnata nistaw nibqaw ngħidu li aħna l-iktar destinazzjoni li iżuru t-turisti madwar id-dinja, però kull ma jmur qed nitilfu eh, din il-kwota għaliex għalkemm l-Unjoni l-Ewropa għada fin-numru wieħed, pero reġuni oħra qed jiksbu sem dejjem akbar ta' dan il-suq. Jiġifieri rridu niżguraw illi aħna mhux qed nagħlqu il-bibin tagħna lil-swieq l-iktar prinċipali li huma l-ikbar kontributuri tat-turizmu, għak qed nirreferi għaċ-Ċina, għall-Indja u a numru ta' pajjiżi fi xlok tal-Azja iżda wkoll qed nirriferi għal-Russja. Jiġifieri mhux ser nissorprendikom jekk ngħidilkom illi hekk kif fid-dinja ser jkun hemm destinazzjoni oħra li tagħmel il-proċedura tal-viża wisq komplessa Eh, l-tour operators ser jifqu joperaw lejn l-Europa u ser joffru destinazzjoni oħra lil konsumaturi tagħhom. Meta nqisu id-diversi pubblikazzjonijiet u eksterni kwota wieħed mill-istudji l-iktar riċenti, ninnutaw illi jekk il-proċeduri tal-viża jiġu faċilitati dan jista' jipproduċi 25 biljun euro ta' tħul addizzjonali għal din l-industrija fl-Ewropa u naraw zieda ta' 13 jew 14 il-miljun eh, persuna iktar illi żżur l-Ewropa minn barra mill-Ewropa. Madana kollu, memx għalfejn għodu nejdu, għalek memx pennu għodu nejdu illi aħna l-għajna bdejna mifluħin il-proposta tal-Kommissjoni. U importanti u koll l-nqisu illi mux biss eh, l-industrija tat turizmu li qed tilqa' dan il-pakket, iżda il trade unions qed jilqgħu din il-proposta għaliex it-trade unions qed jirrealizzaw illi dan il-pakket tal visa ser jati spinta l-ekonomija ta' turizmu u il-gvernijiet kollha. L-istati membri kollha għandhom bżonn jaraw din l-spinta li tinata lid-dinja tax-xogħol. Issa xanna nistennew minn dan il-pakket tal-viza. Il-prioritajiet tagħna, eżis membri ta' dan il-Parlament, huwa huma illi l applikazzjoni tal-viza jisiru aktar faċli, aċċessibbli, l wieħed jista' jiflaħarjom ekonomikament, finanzjarjament u illi anka għal min u involut dan is-settur l-affarijiet jiġu faċilitati u partikolarment għal baħara wkoll. Li oġobna mill-proposta tal-Kummissjoni hija il-fatt illi iktar kopertura tal-konsulati, il-facilitazzjoni tal-proċessar tal-vjaġġaturi eh, permezz tal-multi entry visas, l-użu ta' assikurazzjoni tas-saħħa eh, waqt li vjaġġar. Dawn kollha huma punti importanti sabiex il-proċedura tal-viża, tal-applikazzjoni tal-viża tiġi faċilitata. Smajt b'interess il-kummenti ta' ftuħ ta' Sinjura Rapporter, l-Onorevoli Fahon, u nista' ngħidlek Sinjura illi l-industrija eh, ħat appoġġak għaliex inti għamilt diversi proposti importanti. Ippermettuli illi nitkellem malajr malajr fuq uħut mill-proposti li aħna nixtiequ nagħmlu. L-ewwel qabel kollox rigward id-definizzjoni ta' vjaġġatur regolari. Nixtiequ li din id-definizzjoni tinkludi kriterji li konċernaw il-fatt illi jekk il-vjaġġatur reġistrat tal-VIS eh, ikun jista juża eh, l-MEVs eh, però jkun hemm restrizzjonijiet eventualment niġu illi ninkludu il-vjaġġaturi frekwenti illi jkunu applikaw għal viza fuq medda twila ta' żmien. Dan għandu ikun inkluż fil-kriterju. Barra minn hekk rigward il-kopertura tal-konsolati aħna nilqaw l-obbligazzjoni ta' rappreżentazzjoni Eh, mandatorja, aħna nemnu li dan il-kunċett irid jiġi iktar imwessa biex niżguraw illi min japplika għal viża eh, mhux biss jaqa' taħt il- eh, kompetenza tal-istat membru, iżda jekk il-distanza tkun ikbar minn 500 km, allura din il-persuna li tkun qed għal viza viża jkollha ċerta flessibilità biex tuża il-konsolat ta' stat membru ieħor. Aspetti ieħor importanti u forsi dan tista' din tistgħu tqisuha bħala kwistjoni nix iżda mhijiex għaliex tirrigwarda wieħed mill-akbar setturi u dawk li l-aktar qed jikbru qed nagħmel referenza għall-industrija tal-cruise liners. Um, numru kbir ta' baħħara li ġejjin minn pajjiżi terzi u li kolom bżonn ta' viżi miż-żona Schengen biex ikunu jistaw jaħdmu fuq il-cruise liners uh, fi staġun partikolari. Dan irrit eh, irrit ikun hemm il-possibilità li huma jkunu jistgħu japplikaw Um, għal viza 12 xar qabel mill-bidu ta' um, tal-vjaċ tagħhom li jkunu parti mir-reġistru VRS għaliex uh, ix-xogħol tagħhom huwa staġjonali u għalhekk ikun hemm probabbilment il-bżonn ta' iktar minn viża waħda. Uh, Għawak qed nisħol wis uh, fit-teknikalitajiet, però eja fakarkom illi Eh, dawn il-bahara jisirilom screening qabel ma il-xol, ix-xogħol, jiġifieri huma jsiru huma jkunu kontrollati meta taw il xogħol meta jibdew jaħdmu fuq il-cruise liner u anka meta jispiċċaw ix-xogħol tagħhom. Jiġifieri ma rridux noqogħdu nibdaw wis. Eh, Signora Rapporter, aħna ser nkunu qed nagħmlu nkunu kontentu wkoll bi proposta marbuta ma' supporting documents, partikolarment dokumenti relatati ma' l-akkomodazzjoni. Aħna nixtiequ niproponu emenda għaliex tittinata iktar attenzjoni l-website ta' komuni ta' Schengen. Għalix ejjan qodu attenti għal-lingwa, għaliex mux kullħat jitkellem l-Inglis, u anka il-kontatti u il-links għal konsolati tal-istati membri rridu jinataw u koll. Senjura President, grazzi ħafna tal-attenzjoni tijak. Laħar kelmtejn sabiex nikonkludi. Provajt nisħa u għawek etnerġanten li l-nifsi illi għawek għanna fidejna u għoddimna kwistjoni li ta' importanza kbira ekonomika, mux biss ta' natura amministrativa. Grazzi ħafna, fadal tlet kellima oħra, eh, Sur Giber, sur Garkov u s-sur Gurdebeke. Nitlobko illi titkellmu minn postkom, nibda mis-sur Giber, l-Assoċjazzjoni Ewropea l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, illi ser jitratta il-kwistjoni tal-vizas u Grazzi, Signora President, jena jatawnek bil-eda. Mella jena President tal-Assoċjazzjoni Ewropea Difiża ta' Drittijiet tal-Bniedem, 29 sena iktar minn 29.000 persuna mietu fostom 2000 fil-Mediterran mill-bidu tal-2015. Dawn huma drammi li ripetu ruhom u li l-Istati membri se jitkellmu fuqhom fil-Kunsill Ewropew tal-25-26 ta' Ġunju skont l-aħħar ċifri li ġew prezentati fl-10 ta' Ġunju hemm 105 telef persuna li huma konċernati meta mqabla mal-2019 l-1000 persuna eh, maduda fl-2014 madana kollu il-ħafna nies qegħdin ikomplu jisħu fuq il- il-fat il li se niġu invaduti alla volja il-matematika ma, ma eh, tirriflettix din ir-realtà. Dana sabiex wieħed jevita Termini konkreti dwar dak li qed jiġri fil-Mediterran u iktar u iktar fil-frontieri tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Din hija kwistjoni ta' ħajja u mewt. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma jidrux li jridu jaqblu fuq il-priorità li jridu jagħtu lis-salvataġġ tal-ħajja. Anzi, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha ftemu mingħajr ebda diffikultà biex isaħħu s-sigurtà ħafna eh, essenzjalment li huwa responsabbli għal dawn id-drammi u żiedu fil-fost il-missjonijiet tal-Aġenzija Frontex il-possibilità ta' intervent armat. Eh, xi ħaġa li ġiet kritikata ħafna mill-ġnus maquda eh, u minn ċerti stati tal-nofsinhar tal-Mediterran. Issa fuq il-viża monetarja, proposti tal-Kommissjoni fuq il-kodiċi tal-viżi jikkonċentraw fuq kwistjonijiet tekniċi fosthom it-ħassib li il-viżi għandhom ikunu ktar affidabli, li ktar eh, ikun hemm kontrolli sikuri meta jaslu uh, meta jaslu ċittadini minn pajjiżi terzi. Dan ifisser illi eh, irrid ikun hemm ukoll frontieri intelligenti ma' il-lan immedjat tal-intervent tiegħi mhux dan danna mux fil-kontest tal-persuni mijiet ta' eluf ta' persuni illi tilfu ħajjitom jew inkella li qegħdin jieħdu riski kbar għaliex m'għandhomx viża. Qudiem id-dramma ta' Sirja l-31 ta' Marzu tal-2015 fil-Kuwait l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha mpenjaw ruħhom li se jagħtu biljun punt wieħed eh, eh, punt mittelf euro favur is-Sirja ħafna iktar mill-kontribut li għamlu s-sena l-oħra, din hija ħaġa tajba, imma mhux hekk aħna se nagħtu eh, lajnuna l refuġjati eh, Sirjani jew se ngħinuhom li joħolqu ħajja ġdida għalihom anki bħala persuni eżiljati. Hemm bżonn ta' li konna konsulati skont il-kriterji ċari minnaħa tal-istati membri sabiex nitolbu lil persuni illi li qegħdin jitolbu lajnuna imma din is-soluzzjoni sempliċi eh, xorta waħda mhix qiegħda tintuża mill-istati membri il-Kunsill ġaj tal-2013 eh, diskutija dan il-punt imma xorta ma nexilhom x'jaqblu l-istati membri xorta preferew illi jkollhom iktar sigurtà fuq il-frontieri tagħhom. Għallek in-nuqqas deċiżjoni tal-Kunsill tal birax stess fil-Lussemburgu fuq il kif se jinqasmu dawn il-persuni qegħdin jitolbu l-azil u eżempju ta' dan. Umbagħad Sur Renzi wera l-kontradizzjoni tal-politika Ewropea anki ta' il-mod kif qed issir kostruzzjoni Ewropea lex minn flok solidarjetà konverġenza eh, tellieqa għal min se jagħmel l-inqas propju Għalek dan juri u jiprovi nuqqas ta' kredibilità ta' dak li għalu ħafna nis il-biraħ. Tiġux għalulom, palli kiku di kienet il-kwistjoni l-istudju li ġi prezentat fil-Parlament Ewropew f'Settembru tal-2014 jikwota il-data miġbura mill-Network Ewropew għall-Immigrazzjoni fl-2012 u juri li din il-formula ma tantx qiegħda tintuża minkejja il-klim eh, umanist li jużaw ċerti mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea il-viza umanitarja nazzjonali tintuża fil-Ġermanja, fil-Belġu, fil-Franza, l-Ungerija, l-Italja, fil-Laġja, l-Lussemburgu, l-Polonja u Renju Unit u raġunijiet għal fejn dawn jinħorġu mhumiex identiċi jistgħu jkunu limitati għal perjodu ta' żmien jew sitwazzjoni partikolari bħal pereżempju l-insara fl-Iraq jew fi Franza fl-2010 ma f'ċerti pajjiżi din id-diża eh, tista' tinkiseb anki għal kaskas ta' Mart. Il-viża umanitarja Schengen tintuża fil-Finlandja, fl-Italja, f'Malta u l-Portugal. Umbat fl-aħħar net taħlita ta' żewġ sitwazzjonijiet l-Awstrija, Danimarka, Spanja, Franza, l-Polonja u l-Olanda kollox dana forum diversifikati ħafna mhux armonizzati għal raġunijiet differenti hemm 16 il-pajjiż il qegħdin jużaw is-setta tagħhom, 16 il-pajjiż. Mġela jagħmlu rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet konsulari u ċirkolazzjoni ħielsa tar-refuġġati fiħdan l-ispazju Schengen. Għalhekk l-applikanti m'għandhomx l-istess opportunitajiet li jiksbu dawn il-possibilitajiet il-viżi umanitarji nazzjonali ma jagħtux aċċess li għal għaxar pajjiżi għal ċirkolazzjoni fl-ispazju Schengen hija eh, maluqa għal dawk li kollhom viża ta' dan it-tip. Hemm bżonn li jsibu forsi wkoll li jkollhom il-possibilità li jingħaqdu mal-familji tagħhom li jinsabu fl-Istat membru ieħor. Għalhekk hemm bżonn li jkollna sistema ta' rikonoxximent reċiproku ta' deċiżjonijiet tal-istati membri huwa probabbli li dan ma tantx se jkunu ħerqana anki e, jiserħu anke anki fuq id-differenzi ta' raġunijiet. U hawnhekk forsi tista' tintuża reviżjoni tal-kodiċi u hawnhekk forsi l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jista' jkollu rwol billi jippromovi linji komuni regolatorji. Procédure de recours contre les refus qui pourraient n'existe pas. Je vous remercie. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sur Giber. Issa naddir kelma l-Sur Garkov, direttur eżekuttiv tal-EU Lisa, li se jitkellem fuq sistema ta' informazzjoni dwar il-viza. Sur Garkov, fidejk. you, Madam Chair. And... Grazzi, Signora President, u grazzi ta' din l-opportunità li nkunu għawek prezenti f'dan id-dibattitu. Għaw raġuni eccellenti għalix ninsabu għawek, għalix minn meta daħlet fis-seħ, n-sistema ta' informazzjoni dwar il-viza, saret biċċa għodda essenzjali fil-politika tal-viza tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk tiffaċilita l-isforzi tal-Istati membri billi tipprovdi l-ewwel mezz li għet jisoqgħod fuqu sabiex jivverifika illi lotti tal-viża eh, ikun wieħed li għesta appuntu jisoqgħod fuqu. U ikun hemm ukoll skambju faċilitat tal-informazzjoni u illi jirrifletti inqas opportunitajiet tax-xiri tal-viża barra minn hekk jiffaċilita l-kontrolli fil-frontieri illi ikun qed jagħti kontribut dirett għas-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. Dan kollu isir billi nirrispettaw l-standards l-aktar olin tal-ħarsin tad-data u konformita mal-bażi legali u rekwiziti. Għal din ir-raġuni eh, għal żviluppi eh, tal-ġejjini tal-politika tal-viża f'dawn l-aħħar sentejn saru Mm, diversi inizjattivi u proġetti biex niżguraw illi il sistema tilħaq u tamil tajja par rekwiżiti li jeżistu attwalment u li sirkun hemm fil-ġejjieni. U fuq dan jien għandi nsemmi wkoll il-fatt illi għal dak il-perjodu ta' żmien il-kapaċità żdiedet berba darbiet meta mqabbel fitħul eh, fis-seħħ fl-2011 Barra minn hekk hemm eh, komponent importanti ħafna dik tal-sistema biometrika illi tipprovdi odda importanti ħafna ħalli eh, fil-perjodu meta l-applikazzjoni tal-viza, meta l-proċessar tal-viza jkun qed dan l-effettività tiegħu żdied bsid darbiet. Għalhekk illum nista' ngħid illi sistema ta' informazzjoni dwar il-visa flimkien mal-informazzjoni biometrika jistgħu jilaħqu mal-bżonnijiet tal-istati membri u dan wassal anka għal rollout ta' din is-sistema u fl-istess ħin is-sistema hija l-esta illi tamel tajjeb għal bżonnijiet addizzjonali wara il-rollout tal-istess sistema ta' informazzjoni dwar il-visa meta tiġi din konkluża l-ewwel evidenza nistgħu narawa ġam il-ġimgħa id-dieħla meta ser ikun hemm ir-rollout ta' din is-sistema fl-Ukrajna u qed nistennew li jkun hemm ipproċessar ehm, tajjeb li jimxi tajjeb mexxej u l-istess qed imbassru illi ser jiġri fil-żoni l-oħrajn kollha Eh, u dan jibqa' għaddej sal-aħħar ta' din is-sena, fil-fatt f'Novembru ta' din is-sena meta nkopru l-aħħar reġuni. Wara li smajtu kellem oħra qabli, joħroġ biċ-ċar illi hemm bżonn illi eh, tiġi faċilitata l-esperjenza tal-vjaġġaturi għal eh, applikanti minn pajjiżi terzi li jkunu qed japplikaw għal viża u dan jista' jinkiseb permezz ta' użu intelligenti tat-teknoloġija preżenti fil-VIS u anka permezz ta' elementi oħra ta' teknoloġija u aħna lesti illi nappoġġaw dawn l-isforzi u niprovdu l-odot meħtieġa biex uh, niprofdu, biex għamlu tajpa l-elementi ġodda f'din il-sistema um, tal-viza. Grazzi, grazzi tassew, grazzi għal prezentazzjoni tijak. Mela fl-ħarnet aħna għanna l-Stefan Gurdebek li ser jatina l-perspettiva tal-autoritajiet tal-istati membri responsabli għas-sigurta. Sur Gurdebek, jek joġbok fidejk. Good afternoon. Għar nafsunar il-kulħat. Jena l-Kap Kommissarju, Polizija Federali, Kap ta' Departiment tal-Kortorol tal-Frontier fl-Aeroport Nazzjonali ta' Brussellu. Dak li serna ngħidilkom hija l-perspettiva tiegħi ta' xi ħadd li jrid juża u japplika il-sistema li qiegħda fis-seħħ il-viss regoli u sistema li intom fassaltu. Ser niprofa nagħti tweġiba għal mistoqsijiet li saru fl-istedina li jien u l-ewwel mistoqsija kienet xinu ma l-problemi li inti qed tara bil-kodiċi tal-viża li qegħdin bħalissa fisseħ. seħ Jiena nista' ngħid li s-sistema tal vis li daħlet fis-seħ hija sistema tajba ħafna dak li naraw fuq il-frontiera u li l-frodi tal-viża naqset kważi għal zero fil-mija fl-aeroport ta' Brussel u dan ifisser li wieħed mill-kwistjoni prinċipali ta' sigurtà meqjusa ġifir meta viża tkun autentika u f'posta kif suppost saret ħaġa faċli biex teżamina dan il-fattur xinu ma l-izvantagġi ta' sistema? L-izvantagġi huma li meta wieħed jieħu il-marki ta' swaba jieħu l-ħin. U għalhekk għandna aktar queues fl-airport. U jekk din is-sistema tiġi estiża wieħed irid iżomm f'moħħu li min issa sa l-2000 u 35 aħna jaf ikolna id-doppju ta' il-passiġġieri li jkunu għadin jivjaġġaw mill-ajruport Jekk għanna ser inkomplu nużaw din is-sistema f'da fil-każ irdu nżommu f'moħħna li hemm bżonn aktar impjegati biex wieħed jivverifika u jieħu l-marki ta' Problema li aħna esperjenzajna fl-aeroport u li għanna spazju wieħed ta' Schengen fejn ir-regoli mhux dejjem ma kollha l-istess u identiċi għal pajjiżi kollha differenti. Ġifri jista' jkollok il-xaħat li ġej minn pajjiż terz u jkollu bżonn viża għal pajjiż ma mhux għal pajjiż ieħor. U dan jista' jwassal sitwazzjoni fejn jekk ajruplan ikun sejra f'ajruport A u ħadd għandu huwa konformi ma' regolamentazzjoni kollha għandu bżonn Schengen viża f'dak il-pajjiż u mbagħad jgħaddi f'ajruport ieħor dak il-każ jista' jkun il-każ li jiġi irrifjutat f'dak l-ajruport għaliex eh, f'dak l-ajruport eh, ikollu bżon viza. Għalek rridu naraw li kunem armonizzazzjoni tal-kodiċi tal-viza fiħdan il-pajizi kollha tal-Unjoni Ewropea jew kella tal-Ispazju Ewropew. Jekk aħna jkollna dokument tajjeb tal-viża, hemm numru ta' kundizzjoni ta' dħul li qed irid verifika u waħda minn dawn il-kundizzjonijiet hija kemm wieħed ser idum fil-żona Schengen. Dan ifisser li aħna rridu nfittxu fil-passaport u nfittxu t-dħul u l-ħruġ u dan jaħdilna ħafna ħin. Umbat nerġa' niġi lura għal komment li għat iktar kmini jekk aħna ser ikollna viza periodi twal ta' żmien, iġifiri illum il-ġurnata għandna viza fejn wieħed jista' jdum design ġurnata f'perjodu ta' 108 ġurnata u jkollok 20 timbru u biex wieħed jikkalkula dawn l-affarijiet kollha u naraw li kollox miex sew, ovvjament dan jista' jieħu l-ħin. U dan jisarraf skju twal fl-ajruport u anki wassal għal kwistjoni ekonomiċi taħar mill-aħħar. Punt ieħor huwa ir-raġuni għal fejn wieħed jivvjaġġa. Għal Brussell partikolarment, l-ajruport ta' Brussell aħna għandna perċentwal qoli ta' ċaħdiet minħabba raġuni zbaljati ta' vjaġġar. Mhix politika tajba li wieħed joħroġ il-viża u jippermettiju l persuna li biex tivvjaġġa mbagħad xi ħadd iwaqfu fuq il frontiera għaliex aħna qegħdin naraw li raġuni tal-ivvjaġġar ma tkunx waħda adegwata, ma tkunx korretta. Din mhix ħaġa tajba għal persuna xkun nefqet il-flus, ħlit il-ħin, mhix tajba għal negozju. Xi ħadd irid jieħu lura din il-persuna allura hemm biss elementi negattivi f'dan ir-rigward. Dak li naraw ukoll u li hemm differenzi bejn bosta pajjiżi. Fl-aeroport ta' Brussel, il-persuni kollha liġu miċħuda fuq il-frontiera, il-refjut ta' minħabba raġuni ta' vjaġġar tista' tammont tal 60% tal-persuni li ma jiġux aċċettati li vjaġġaw. Issa għalfejn ma nafux mill-kuntatti li aħna għamilna u kellna ma' kollegi f'pajjiżi oħra, l-ewwel qabel kollox aħna nnutajna li din l-esperjenza tagħna fi Brussell u dak naraw li xi drabi jużaw metodu ieħor. U it-tieni element u li Minħabba l-fat il-Belġu huwa pajjiżar bosta mill-uffiċjali tal-frontiera u jitkellmu b'lingwi differenti, kapaċi jitkellmu erba' ħames lingwi u għalhekk faċli għal-jom biex jagħmlu mistoqsijiet differenti lil dawk li jkunu din jivvjaġġa, forsi din hija xi ħaġa differenti u ma teżistix pajjiżi oħra. U forsi din hija raġuni, però kan rridu nidħlu f'sistema integrata fl-Ewropa irridu insibu soluzzjoni għal din il-problema. Skambju ta' informazzjoni. Dak li notajna u li fiħdan il-sistema tal-vis jekk inti ikollok il-xaħat fil-ewwel linja ta' kontroll dak li nsibu fil-formazzjoni tal-vis tkun limitata għal dak li jkun stampat fil-dokument tal-vis, ġifri fuq il-viza. Bosta kazijiet, hemm bosta informazzjoni supplementari u nerġa' niġi lura għal raġuni tal vijagġar Għalek, dik l-informazzjoni zejda li għanda tkun emmek, bosta kazijiet ma tkunx disponibli u din tista' tkun soluzzjoni għal problema li għadni kif semmejt. Issa biex nbidlu sistema tal-viza, l-impatt li dan jista' jkollu fis-servizzi ta' kontroll tal-frontiera u l-element ta' sigurtà ġifiri sa' kem il-sistema fijan fissa tkun koerenti, armonizzata u tajba, ma jkollix impatt fuq il-kontroll tal-frontiera. ċema l-perspettivi tijak rigward l-amendamenti li saru minnaħa tal rapporter Issa, rigward il-dokumenti addizjonali, aħna nappoġġaw li ċandu jkun neċessarju wieħed jippreżenta dokument marbut ma' l-akkomodazzjoni. Lum il-ġurnata wieħed jippreżenta ruħu f'ajruport, bir-riserva f'Lukanda, jista' jkun li għamel din ir-riserva hekk kif ikun niżel mill-ajruport u forti kanċella 10 metri wara il-kontroll. Iġifiri din informazzjoni tista' tiġi ikkanċellata muser tibdel xejn għal kontroll tal-frontiera u mister tamel memx valur mizi ta' sigurta. Umbat l-appell kontra il-rifjut ta' viza. Ma nista' ngħid xejn rigward il refjut jew inkella dak li jkun hemm fil-konsulat, ġifri meta wieħed joħroġ viża, però jekk ikun possibbli biex wieħed jappella kontra deċiżjoni li tkun saret fuq il-frontiera, jina mek naħseb li għana nirriflettu dwar kif ser namlu dan għal ġan jista' jkollu impatt kbir fuq il-ħidma tal-kontroll fuq il-frontiera. Rigward is-sigurtà u il-riski migratori. li nivverifikaw it-tħul tal-frontiera fuq il-viza din tista' tagħmel is-sistema tal-kontrolli fuq il-frontiera eh, timxi aktar bil-mod, però l isfida prinċipali huwa eh, huwa il-kontroll fuq il-frontieri interni. Per eżempju, qed jitlob il viża għal Belġija u Franza, però we aħna rridu nifhmu wkoll li meta jkollok persuna li ma jkollix bżonn viża għal pajjiż A, persuna jkollha dik il-viża però wieħed ma jistax jiverifika eh, fiż-żona Schengen fej jixtieq eh, imur fej bil-żona tixtieq tmur għal xaħna fiż-żona Schengen m'għandniex frontieri interni, però fir-realtà dan faċli tiddiverifika. Li inwessaw il-validità tal-viża tista' twassal ukoll għall-abbuż tal-viża għaliex aktar ma jkollok perjodu twil fil-fuq fuq il-viża wieħed iktar Eh, għal persuna aktar faċli biex wieħed eh, jabbuża minn din is-sitwazzjoni. L-aħħar punt rigward l-ambitu jekk dan għandu xi estis jew imdejaq skont il-konsiderazzjoni li għandek semmejt, jiena nixtieq ngħid li s-sigurtà mhix limitata għal viss jew sis, però bosta elementi oħra jridu jittieħdu konsiderazzjoni wkoll qabel ma nieħdu deċiżjoni fuq il-frontiera. Grazzi. Yep, thank you very much. Grazie tassew. Grazzi Sur Gurdebek. Pro nirringrazzja u koll il-kellima kolla wara dawn il-perspettivi interessanti. Issa nixti niftaħ id-dibattitu għal numru ta' mistoqsijiet u wara il-rappresentanti tal-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza tal-Latvija jkollhom l-opportunità biex jitkellmu. Mela, l-ewwel net nagħti l-kelma lis sur Baka bħala Shadow Rapporter fissem il-PP. Grazzi tassew. Grazzi tassew, grazzi għal daw kolla li tkellmu l-lum għax ovvjament għandkom il-kwalifiki ta'kom. Għanna kwalità olja għawnek fostna. Issa, is-sinjura Fajon, ħadet fidea dan il-fajl reċentement u naħseb il kulħadd kolħat u għagrat leja. Is-sur Benixxu nixtieq nifraħlek għal-mod kif inti ħdimt permezz tal-organizzazzjoni tiegħek anki f Istanbul Inti ħdimt verament bi stil uman u starrejt mod ċar ukoll li l-ebda deċiżjonijiet tal viza ma jittieħdu dan jibqa' fiħdan e, e, u fidejn il-konsulati naħseb importanti ħafna li insegwu dawn l-idejat. Komment għal-konsulat, għal konsul nishtiq nir-ringrazzjaħ tal-li xeħet l-attenzjoni fuq il aspetta ta' sigurta, jena naħseb li inti għamil dan b'mod konċis u b'mod li stajna nifmu ksew. Pero għandi dubi gbar rigward jekk il-mistoqsijiet kollha rigward il-viża umanitarja jaqgħux taħt dan is-suġġett. Il-kodiċi tal-viża qed tindirizza il viża fuq il-medda medja ta' żmien. It-turizmu jew inkella vjaġġar Però minnaħa l-oħra jider ċar għall-Unjoni Ewropea li kwistjonijiet umanitari jridu jiġu indirizzati wkoll b'mod wiesa u b'mod intensiv ukoll, però mhux bħala parti minn dan is-suġġett, għamilu qed nifhem jien. U għalhekk din il-kwistjoni hija xi ħaġa li jiena rrid nindirizza għal lejn xi ħadd persuna b'esperjenza li għandek jent. Dawn is-sitwazzjoni eh, kieżi su jkollok viża umanitarja għal perjodu għasir ta' żmien dal-laqas biss jeżisti fis-sistema tal-ażil. Din jem mistoqsija għalik. Issa, għandi mistoqsija għassur Godedek. Jina nifhem li inti kont mistieden f'din dan ismi fl-aħħar minuta, pero l-kommenti għamilt kienu importanti. Nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt fostna meta kont mittiden daqshekk malaj. Inti tittaċċetta dak li aħna niddeċidu hawnhekk. Inti qed tindirizza dan kollu fil-prattika u jien għandi ħafna mistoqsijiet konkreti għalik. F'artiklu 33 hemm formula ġdida tal-viża. Viża li qiegħda tħeġġeġ eh, turizmu għal periodu qatir ta' żmien, dinja valida biss 15-il ġurnata u tista' tinħareġ biss dan stat membru pero la konsulat u lanqas tip ta' aġenzija oħra dan irid isir biss fuq il-frontiera. U allura x'taħseb dwar din il-proposta f'termini prattiċi? Il-persuna jew l-uffiċjal li jagħmel kontroll fuq il-frontiera jrid jindirizza dawn il-kwistjoni kollha ta' sigurtà. Dawn huma proċeduri li jistgħu jieħdu jiem twali jew ġimgħat konsulat. Walek inti forsi tista' tgħidilna x'inhi l-femma tiegħek dwar dan kollu. Jiena naħseb li se jkun iktar diffiċli għajna biex ikollna proċessar ħarir tal-applikanti fuq il-frontiera. Għajkun hemm aktar xogħol bes fuq il-frontiera f'dan ir-rigward. Issa nagħti l-kelma lis sur de Pwis. Grazzi, Signora President. u eh, nirringrazzja u nifraħ l-esperti kolla illi tkellmu illum għal dawk illi għamlu ħafna suġġerimenti preċiżi ħadd nota tagħhom m'hemmx għalfejn nikkommenta fuq hawnhekk imma jien għandi mistoqsija Sir Dejager l net u qal illi rridu noqogħdu attenti għall effetti negattivi tal-viżi b'xmotijin b'xejn. Tista' eh, tiċċara x'rid tajt biha x'rid tajt tal-kumment u mbagħad illi il-ħruċ automatiku tal-vizi eh, mux ideja tajba. Tista tispiega mbatt fuq il-kwistjoni tal-viza umanitarja. Iva, jena naqbel maħadin l-ideja, imma niftakar li aħna għaddan l-sujġed ġa diskutejnu meta kien għaw il-rappresentant tal-Kommissjoni kien għal li ma kienx fil-kontest tal-kodiċi tal-viza li għanna indaħlu il-viza umanitarja. Ġifiri mux waqt l-eżerċizzju li għedin namlu issa, Jina nistaqsi xinu ma l-argumenti ta' dawk u għawnek għet nindirizza b'mod partikolari l-sur Giber għalfejn iridu id-daħlu eh, il-viza umanitarja f'dan l-eżerċizzju, ah, jiena ma konċ konvent. Umbat, mistoqsi oħra l-sur Gurdebek, jek fimt sew, hemm eh, ħafna nies li għandhom viża li jinħarġu skont ir-regoli li jaslu fl-ajruport ta' Zaventem u li mbagħad ma jitħallewx jidħlu fil-Belġju. Mod partikolari mbagħad inti għat f'Zaventem 60% għal raġunijiet ta' spostament. Issa tajdinna eżattament ċikunu dawn il-raġunijiet fossi tista tajdinna xftit iktar biex nifmu kaħjar u inti tixtieq jekk fimtek sew li l-raġuni għal vjaġġ issir jkun inkluż ukoll fil-vis. Dan huwa possibbli li aħna nillimitaw il-mod notevoli id-differenza ta' żmien li tgħaddi bejn il-loti tal-viża u id-deċiżjoni illi jsir dan id-dħul. Sorboni. Grazzi ħafna għal din is-seduta ta' smih u anke għal prezentazzjonijiet kollha. L-ewwel mistoqsija nixtieq nindirizza lis-Sur De Hager. Il-Kummissjoni qiegħda tajt li għandna nagħtu l-viżi b'mod awtomatiku għal għal dawk il-vjaġġaturi li huma reġistrati fil-vis jekk ma, maħdawn dawn il-persuni ma ħalqux problemi mill-esperjenza tiegħek taħseb illi hemm bżonn li nżommu l-possibilità għal konsulati li ċemplu lill-applikanti għall-intervista minkejja li dawn ikunu reġistrati fil-vis jekk iċ-ċirkostanzi jitolbu illi jkun hemm preżenza fiżika tieni mistoqsija lis sur Garkov. Tista' taġġornana dwar ir-rollout tal-vis Eh, ftit iktar fid-dettal meta se jiġi finalizzat il-proċess, jekk hemmx problemi u jekk iva fejn. L-aħħar mistoqsija iktar ġenerali waqt id-diskussjoni fuq il-kodiċi tal-viża u l-proposta tar-rikas fil-Kunsill, il-Kunsill propona li jdaħħal artiklu ġdid fuq il-ħlasijiet għal-viża, artiklu li ma kienx jinsab fil-proposta oriġinali id-dispożizzjoni l-ġdida tippermetti li l-Kummissjoni tirregola il-livell tal-miżati tal-viża skont proċedura ta' komitoloġija fid-dawl tal-pissijiet u spejjeż amministrattivi. X'taħseb dwar proposta dan it-tip? Taħseb illi hija fl-interess tal-applikanti tal-viża? Jew inkella se tnaqqas mill-attrajenza tal-Unjoni Ewropea bħala destinazzjoni għal negozju jew għal eh, vjaġġi turistiċi?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 memx possibilità dawn il-viżi skont il-kodiċi tal-viżi bħalissa bħala reporter għarrika ta' din il-leġislazzjoni jiena konvinta li il-possibilità eh, eh, hemm biss għal eh, waqfa ta' design jum li mhux il-każ ta' dak li tolbu l-azili dejjem ikollhom ħsib li jibqa' wiktar iva din tista' tinbidel biex nifaċilitaw il-bżonnijiet tagħhom imma fejn għandna nuża nużaw il-viża ta' Schengen li hemm li tintuża normalment għal anijiet ta' turizmu u l-Kummissjoni naħseb taqbel mija li dan ikun żbal politikament dan ikun ifisser ukoll rridu niftħu il-frontieri u f'dan il-moment dan huwa dinja prerogattiva nazzjonali li tista' ssir dritt dan ifisser li l-rati Ewropej jistgħu jibdew jinterpretaw il-leġislazzjoni u jgħidu lil pajjiżi skont li ma kondizzjonijiet għandhom iħallu lin-nies jidħlu. Skont eh, Dublin naraw li hemm xejra simili fejn palissa il-pajjiżi ma jistgħux jibgħatu l-immigranti lura lejn pajjiżi Ewropej oħrajn skont ċerti kundizzjonijiet. U dana ovvjament eh, eh, għandu effetti negattivi. Aħsbu dwar dan, jekk aħna noħorġu viża għall-Ewropa fl-ambasċati barra mill-Unjoni Ewropea lil kull min jgħid li hija f'sitwazzjoni inaċċettabbli jew diffiċli, jiena nishtiq li l-kollegi tijaj illi ma jaqblux miħaj li jaqraw il-kodiċi tal-viza frabta mal-kodiċi tal-vizi Schengen. Dana nistan komplenati iktar informazzjoni jekk xaħat xaħat u interessat. Għadni kif ġejt lura mill-frontiera ma' Sirja, zort il-kamp ta' rifugġati eh, fil-ġordan, għal-kamp Sirjani fil-Zatali kieku il-kol kemmu ma nsibuhom qed jirkju wara l-bib biex japplikaw għal-viża u japplikaw għal dokumenti naħseb kieku intom u kollek tagħmlu kieku qegħdin fis-sitwazzjoni tagħhom. Għandi ħafna mistoqsijiet dwar xikun kieku l-impatt fuq is-sigurtà tal-Istati membri jekk ir-rekwiżiti għall-applikazzjoni għal viżi tal-Unjoni Ewropea jkunu inqas rigorużi minn dak li hemm f'ċerti sistemi nazzjonali bħalissa u kif tistaw tiżguraw illi konem dan il-limitu ta' design jum għal zjarat fuq pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u kif dana kollu jista' jiġi forzat fir-realtà imħasba u koll dwar it-twessieħ ta' l-ambitu għal kodiċi tal-viza għal viżi umanitarji naħseb li dana se jkompli zid it-talbiet minant il-konsulati ikompli jżid il-burokrazija, jżid l-ispejjeż għall-użu oriġinali maħsub għal-viża u il twessiħ tal-kodiċi tal viza għal-viżi umanitarji se jimmina liġijiet eżistenti għall-azil u CEAS u jżid il-probabilità li il-pajjiżi kollhom ħafna iktar pressjoni mill- mill-immigrazzjoni bit-tama li dawn jivjaġġaw l stati membri already seen threatened this week. So, Mr. The cons consulate. It means it would be more of a. Jiġifieri jkun hemm iktar peace fuq il-konsolati infushom Alla kif taħsbu illi il-vizi umanitarji jistaw ikunu proċessati b'dan il-mod? Aħsbu, aħsbu darbtejn dwarra dil-ħagġa. Okay, thank you very much and uh, we don't have more questions. Grazzi ħafna. Ma għal-mistoqsijiet is-Sur de Tishtiq Tixtieq twieġeb? Mela, għamiltu li ħafna mistoqsijiet ħafna mistoqsijiet fuq il-viżi umanitarji. Jiena personalment minn perspettiva legali jiena għandi l-impressjoni li l-viża umanitarja ma titħolx fil-kontest tal-kodiċi tal-viżi. Kodiċi tal-viżi għal-viżi għal-waqfiet osra, għal-design jum, għal kull periodu ta' 180 jum, Umbat qabel ma tala il viza il-persuna titlaq minn din il- danna danna miktub rispet fa' abjad fil-kodiċi, sekk aħna rridu ndaħlu viza għal eh, waqfa iktar twila li tinħoreġ u tinata lil persuna li tkun se tibqa' ferm aktar fit-tul fl-ispazju Schengen mela f'dak il-moment. Allura madniex fil-kontest tal- waqfa qasira tal-viża normali imma waqfa iktar twila u għalhekk issa f'dan l-istadju hija liġi nazzjonali li tapplika għalek ma nix l-affarijiet jien mandi xejn kontra l-viza umanitarja imma mhux hawnhekk irridu nindirizzaw imma din hija l-opinjoni tiegħi. Issa il-konsegwenzi għal konsulati jiena nimmaġina li jkun hemm pereżempju konsulat fit-Turkija konsulat Schengen fit turkija Issa, mill-moment meta l-informazzjoni li skonta il-konsulat Schengen joħroġ minar provi minar passaport ovvjament, fuq xejn, ibbażat fuq xejn, viza biex il-persuna tkun tista tieqa fuq użżur l-ispazju Schengen għaliex dan huwa l-għan u xek nimmaġina il-numru ta' persuni illi kieku jiprofaw jiġu fil-konsulati għalli ovvjament aħna mux jkollna kapacita illi eh, nilqawhom il-dawn u nista nimmaġina il-traffikar kollu illi jista jinħoloq. Umbat, jekk ikun hemm ħafna eh, mijiet ta' eluf ta' talbiet, eh, irrid ikun hemm bil-fors ċerti kontrolli, għaliex fost il-persuni illi japplikaw għal dawn il-viżi għalek għalhekk indirettament jew direttament jitolbu l-azil. Jista' jkun hemm ovvjament persuni illi jkunu eh, infiltraw ruħom għal raġunijiet inqas nobli u rispettabli kif tagħmel allura. Kif jista' konsulat jipproċessa tant tal-bit u ovvjament u bat irrid ikun fi żmien qasir Għallet naħseb illi f'qasir żmien ikkonna fenomenu illi qed naraw f'ċerti eh, partijiet tal-Spanja u tal-Marok. Dak li qed nimmaġina jiena f'jista' kosser żball imma naħseb illi jekk aħna rridu nintroduċu viża ta' dan it-tip hemm bżonn illi jkun hemm studju ta' impatt illi jrid isir bis-serjetà ħafna. Dik tal-viża umanitarja. Issa, jiena kont ukoll tkellimt dwar l-effetti negattivi li sta jkollu l-ħruġ tal-viżi bxejn, żgur, Għaliex, għaliex il-fatt li viża tinħoroġ bxejn hija viża maħruġa għal ċerti raġunijiet. Persuna li titlob viża biex tipparteċipa f'seminar organizzat minn NGO, eh, u koll se jitlob eh, jipretendi li l-viża tiegħu tinħarġlu bxejn. Imma jekk din il-persuna jew jekk il-konsulat jista' jatija viza għal eh, biex persuna tista' titħollu toħroġ kemm il-darba u tibqa' valida fit-tul għandha xorta waħda tinħoroġ tinħareġ viża u tinħareġ b'xejn le. Għalhekk dik hija l-problema u jiena niftakar eh, il-każijiet li kont nara fl-Alġerija eh, kont ngħid il xi ħadd iva hawnhekk tista' toħroġ viża b'xejn imma jekk il-viża toħroġ b'xejn se tinħareċ għal raġuni partikolari għal waqfa ta' numru tant ta', ta jiem u mux e, numru fini ta', ta tħul u ħruċ u illi e, jekk il-viza seddum valida sena, ovvjament il-persuna kieku tippreferi li tħallas. Ġifiri uqodu attenti ħafna meta intom tatu viza bxejn għal ċerti raġunijiet għal bat ikun għedin indaħlu restrizzjoni oħra il-ħruġ ta' viża għal raġuni waħda partikolari. It-tielet punt, u l-tielet mistoqsija kien dwar l-automatiċità ta' ħruġ ta' viżi, aħna fl-Alġerija, aħna konna noħorġu il-viżi għal tħul ħruġ multiplu, għal bosta raġunijiet, għalix tistaw timmaġinaw illi Alġerin illi jgħix fi Franza jiġi darba negozju, mbagħad jiġi mal-familja, bħabba raġunijiet turistiċi, mbagħad biex imur jiltaqa' mal-kuġin, jew mal-kuġina, jew mal eh, raġel ta' oħtu, u mbagħad l-arboħra jista' jiġi għal raġunijiet eh, ta' saħħa u jinsa iħallas il-kont. Jiena kelli ħafna fil-konsulat, kont nżom kelli fajl Eh, fejn in-nies kien jinsew ħalsu l-kontijiet kien hemm 17 miljon hemmhekk u dik hija biss eh, il-parti li tidher tal-problema. Jiena nixtieq li jkun hemm awtomatiċità ma xorta waħda li jsiru ċertu kontrolli qabel jekk il-persuna ix eh, irrispettax ir-regoli. Une certaine prudence dans la matière. Jiena naħseb bżonn li noqogħdu attenti ħafna. Awtomatiċità Iva, imma fil-prattika xorta waħda bżon li jkun hemm ċertu kontrolli u ċertu verifiki. Thank you and grazzi. U issa ngħaddi l-kelma l-Sur Gibbert. Ma nafxek. Iva, meta nisma ċerti interventi, ma nafx innamela u jien, intom li li tlabtuni eh, nitkellem fuq il-viza umanitarja qed tajdu li li dana mhux rilevanti hawnhekk Eh, eh, skużawni, intom li li tlabtuni nitkellem fuq il-viżi umanitarju jiena waqt l-interventi għal provajt najdilkom għalfejn kont qed naħseb illi meta jkun hemm sitwazzjoni katastrofika kif qed naraw fuq il-frontieri tal-Unjoni, xorta waħda tiġi tajdu li hemm riski, riski, riski, riski, problemi, problemi, problemi, problemi ta' dokumenti folot, allura ta' kemmitu nis mill-bidu tas-sena, mitelf li jiġu mis-Sirja, mill-Afganistan, mis-Somalia jiġu Eh, eh, ħabtu fuq il-bibin ta' dawk li huma l-iktar eh, sinjuri ta' 500 miljun abitant u intom tajdu li għarra jena situazzjoni jgħat fija. Mux fil-kodiċi ta' Schengen le, mux fil-kodiċi ta' dak il-kodiċi liħor, dak il-kodiċi li għadu ma jesistix laqqas ma jaqaf fiħilda. Allora mela flima situazzjoni se titkellmu il-kwistjoni ta' persuni li qegħdin ħabtu mal-bibin tagħna Problema mhux biss li intom tajdu iva intom tistgħu terċevuhom, imma dinna mux mhux biss raġunijiet ta' sigurta, ta' ekonomija jew tal-liġi għaliex il-liġi teżisti u l-drittijiet jeżistu wkoll. Intom tajdu li mela aħna se nkomplu iktar ostakoli, iktar naraw x'inhuma riski illi dawn li huma il-riski li aħna nistaw nitkalkullaw u l-inċertezza illi ma nistax nitkalkullaw. Met intom tamlu mistoqsijiet fuq il-viza umanitarja bżon ir-regoli ikunu l-istess għal kulħadd. Jekk l-istati membri ma jridux jissegwu dawn ir-regoli li kunu regoli għal kulħadd mela nisew għal viza umanitarja. Mbagħad ikun hemm politika ta' akkoljenza għal dawn il-persuni li jiġu jħabtu l-biftana sabiex ma jkunx hemm 50,000 oħra li jmutu fil-Mediterran.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 Eh, mela, kifett il-kom qabel il-ġimgħa d-dieħla fit-23 ta' Ġunju eh, ser nistabilixxu li jkun hemm ser kunem hemm rollout ta' fl-Ukrajina u mbagħad ser inkopru wara s-sajf ir-Russja u mbagħad fit-12 Ottubru ser ikun hemm reġun 19 iċ-Ċina, il-Ġappun u il-Mongolja u il-Taiwan. U fit-2 ta' Novembru rollout hemm rollout fil-reġun 20 li jinkludi l-Bangladesh, il-Bhutan, l-Indja, il-Maldivi, eh, Sri Lanka u l-Pakistan. U fl-ħar ta' novembru rollout ser isir għal kuplament ta' reġuni 21-22-23 li jkudi l-Andorra, eh, Monaco, San Marino, l-Irlanda, Renju Unit u l-Istati membri ta' Schengen. U bekk permezz ta' dik l-iskeda il rollout ta' din l-informazzjoni tal viza ser isir b'mod globali. Rigward il-kwistjonijiet tekniċi ma kienx hemm problemi partikolari la bil-sistema eh, ċentrali tal-viża u lanqas problemi oħrajn. U mhux qed nistennew li jkun hemm lanqas problemi minħabba il-kapaċitajiet miżjuda ta' sistemi biometriċi biex jgħinuna fir-rollout. Jiġifieri aħna qed nistennew li il-skeda tiġi rispettata u eh, illi din il-situazzjoni u din il-rollout issir b'mod ta' suċċess sal ta' din is-sena. Grazzi issa l-onor is-sur eh, Guterbeck. Aħna ah, Eh, nistaw nitkellmu dwar il-vizas illi jidru motija fil-frontieri. Jina kont naħdem sa ftit zminilu mal-pulizija tal-frontiera tal-bahar. U f'dak iż-żmien kienu jingħataw ħafna vizas eh, fil- fil frontiera tal-bahar, per eżempju f'Antwerp kienu joħorġu 10.000 10 differenti. Dawn kienu jħorġu għal persuni li kollom jivvjaġġaw lejn aeroporti. Jiġifieri hawnhekk mhux qed nittrattaw biss dwar il-kwistjoni li sempliċement poġġi timbru jew sticker fuq il-passaport. Dan jitlob ħafna xogħol u mhux tabxen li qed ngħidu li l-informazzjoni li tkun disponibbli f'konsolat trid tinġabar kollha mill-frontiera. Din mhix kwistjoni biss li xi ħadd jasal fil-frontiera u tingħatalu mill-ewwel viża dan jitlob ħafna u ħafna xogħol biex inkunu nistgħu nataw il-parti kbira ta' dawn il-visas. Ifisser ukoll li titħareġ lill-personal li titlaħħam il-struttura tiegħek biex tkun tista' tagħmel dan. Barra minn hekk dan jitlob ukoll ħafna investiment. Iva, u għamennu dinja possibilità, ista' ħafna konsegwenzi u kolli mora maħħa, jina naħseb illi jek ikolla sistema pal dak tal-Istati Uniti, ikun hemm il-possibilità illi tagħmel tingħata ssir l-applikazzjoni xi ftit tal-ġranet qabel ma dik il-persuna tkun ser tidħol fil-pajjiż biex bekk il viza ikun jista' jiġi preżentat fil-moment ta' tħul f'dak il-pajjiż u bekk is-sistema naħseb illi tkun tista' taħdem aħjar nittama illi weġib tal-mistoqsija li saritli. fuq il-persuni li jintbatu l-ura fuq il-frontiera għal raġunijiet li jgħatu għal vjaġġ tagħhom, aħna fi Brussell naraw illi hemm persuni li prezentaw ruhom fil-frontiera illi bħala raġuni għal vjaġġ tagħhom jgħidu illi iridu iżuru Bruġ għaliex qegħdin jistudjaw l-artisti Eh, fjammingi per eżempju u la jafu jaj isemmu isem wieħed ta' pittur wieħed u eh, għalek wieħed għandu jista' jkollu dubji dwar eh, kemm huma kapaċi jagħmlu studju ta' dan it-tip. Għalhekk jekk għandna 1200-1300 persuna li ta' kull sena ma jitħallewx jitħlu eh, fil-pajjiż, jiġifieri tnejn u ftit ta' kuljum, 60% tal-persuni li jintbatu lura jintbatu lura raġuni li jkunu taw eh, għal vjaġġ tagħhom. Dan ovvjament jieħu l-ħin. Aħna naraw dawn in-nies fil-wara li kunu diġa għaddew mill-kontroll tal-passaporti, meta s-sax waqqa fil-kju kull darba fil-kontrolli tal-passaporti. Imma mbagħad meta noqogħdu ninterrogaw mill dawn in-nies, diġa naraw li joħorġu skużi u b'gideb eh, jivintaw minn kollox biex jitlu fil-pajjiż, mbagħad normalment fis-sistema vis ikun hemm screen fejn wieħed eh, eh, jikteb il-raġuni għal vjaġġ imma meta ndaq nitfittxu fil-vis ħafna drabi iktar iva mill-le din il-kaxa titħalla vojta. Ikonna l-isem tal-persuna, ċetra, dettalji iva, imma din il-parti, din il-bicċa informazzjoni addizjonali li tista tkun Eh, ta' għajnuna kbira fuq il-frontieri sabiex jittieħdu deċiżjonijiet ta' malajru, deċiżjonijiet korretti, tkun ħaġa tajba li kieku dik l-informazzjoni tkun inkluża fis-sistema VIS. Imma dini hija xi ħaġa illi eh, ovvjament il-konsulat ma jistgħux jagħmlu x'diġà għandhom biżejjed jagħmlu. Wiġibtilek il-mistoqsija tiegħek? Thank you very much. Grazzi ħafna nitlob il-kellima li tkellmu ma nafx jekkawx minnom minnom jixtiqx iżid xi ħaġa. Iva, għal minuta jekk joġbok. Grazzi, Signora President. Nixtieq l-erġa' lura għal mistoqsija li għamilli l-Onorevoli Boni rigward il-miżati tal-viża fil-fatt għal turizmu, għal settur ta' turizmu dan u aspett importanti ħafna. Jek ikollok familja ta' erba li qed tivvjaġġa minn pajjiż terz lejn l-Ewropa, attwalment huma jħallsu 240 euro sempliċement għal misati marbuta mal-vizo, mal-viza. Ma nafx xiġri jekk dan l-aspett ser sir aspett li għatat il-proċedura ta' komitologija, pero Eh, l-istati membri spiss li illi huma eh, għandhom din it-tentazzjoni li jużaw din il-proċedura ta' komitoloġija imma umbat jistaw jaslu għal eh, spejjeż ta' 70-80 euro illi um, ehm, jaqaw fuq il-konsolati u fuq il-fornituri tal-servizzi esterni. Għalek jista' jkun li nispiċċaw illi l-Ewropa tispiċċa destinazzjoni għalja ħafna, diġà hija għalja ħafna meta wieħed joqgħod iqis it-taxxi u l-misati li wieħed irid iħallas eh, għal fornituri fis-settur tat-turiżmu, ġifieri dan aspett li wieħed ma jridx jitraskura. Minna ħatijaj kumment wieħed eh, rigward il-komment eh, tal-Onorevoli Boni, rigward il-mizati tal-viza, dawn diġa jeżistu eh, diġa jeżistu ċerta miżati li eh, huma madwar 60 65 euro. Jiġifieri dawn ġa jeżistu. Grazzi, grazzi ħafna, issa sernaddi il-kelma li sinjura Jolanda Galego Casilta, il-kap eh, tal-unità DG Home. Grazzi, grazzi ħafna Sinjura President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lis sinjura Rapporter għall-idea tagħha anke għall-emendi eh, illi għamlet lill proposta tagħna. Nixtieq ukoll eh, nirringrazzja eh, l-appoġġ li jurew uħut mill-kellima. Din il-proposta diġà ġiet preżentata fil-kumitati f'diversi kumitati mhux ser noqgħod nidħol ċerta aspetti tekniċi, pero ser nitkellem fuq fuq fuq l-aspett prinċipali li ġifiri nimmodernizzaw din il-politika tal tal-vizas biex namlu l-applikazzjoni tal-viza aktar rapida eh, u aktar konformi għal vjaġġaturi tagħna u biex innaqsu il-pis fuq il-konsolati. Din il-proposta tqis ukoll il-mira tal-politika komuni tal-viza biex niġġeneraw it-kabbir fl-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt il-Kummissjoni qiset il-mira prinċipali tal-politika tal-viza biex nwaqfu l-emigrazzjoni illegali u nisalvagwardjaw il-zona eh, zona Schengen. Para minnek għanna fl-interess tagħna wkoll il-prevenzjoni ta', ta, ta dan il-vjaġġar illegali u niffaċilitaw il vjaġġar li jista' jsir għandu kol xi ideat oħrajn li nixtieq eh, nisħaq fuqhom, sfortunatament mhux se kolli ċans inwieġa pal mistoqsijiet kollha, però ħafna minnhom dawn it-tweġibiet jinsabu ġiġa fil-proposta tal-Kummissjoni. Rigward il-mistoqsija tal-faċilitar eh, tal-applikazzjoni tal-vjaġġaturi regolari smajna diversi opinjonijiet minnaħa tal ehm, tal rapporter biex isir tibdil jekk hemm bżonn iżda dan jista' jsir biss jekk jintintlaħa l-mira ħarija jiġifieri li niffaċilitaw l-applikazzjoni tal-visas partikolarment il-multi entry visas eh, jintlaħaq dan jista' jsir, dan jippermetti lil konsolati biex jiffukaw aktar fuq dawk Ehm, l-applikazzjonijiet li ma nkunux nafu minn fejn indbatu u fuq il-kwistjoni ta' tal-automatism din tista' tiġi soddisfatta biss din tista' tiġi soddisfatta jekk ikun hemm lok għal flessibilta. Jiġifieri m'hemmx mekkaniżmu awtomatiku, iżda meta ssir valutazzjoni tal-kundizzjonijiet eh, tal-applikazzjoni biss tista' tingħata. Mbagħad rigward il-possibilità illi jkun hemm il-formula online li timtela' din diġa teżisti fil-kas ta' ċerta stati membri u fil-kas ta' ċerta konsolati. Dan ukoll huwa utli għaliex imbagħad eventwalment id-data tkun tista' tiġi trasferita lil sistemi ta' IT barra minn hekk irridu nisqu wkoll fuq il-problemi li jeżistu f'ċerta stati membri fejn m'hemmx servizz ta' internet li wieħed jista' jqod fuqu. Fuq il-miżati tafu li l-Kummissjoni ma proponiġ biex issir bidla fl-ammont tal-viza tal li hija ta' 60 euro, l-istess għal-viza għal servizzi tal-viza li huma dawk ta' li tlaħaq mal-ammont ta' 30 euro. l-Kommissjoni għamlet din il-proposta ċerta hemm hemm bżonn ta' armonizzazzjoni eh, ta' ċerta applikazzjonijiet għaliex attualment mhux fil-konsolati kollha l-applikazzjoni tiġu trattati l-istess. Rigward il-fatt li għandu jkun hemm deroga għal miżati, nista' ngħid li 70% tal-applikazzjoni tal-applikanti ħalsu 35 euro u dan partikolarment fi żmien eh, tant ibes eh, mill-aspett budgetarju rridu nerġgħu nqisu dan l aspet Dritt għal appell. Eh, din ġiet introdotta fil kodċi tal visa u hemm ċerta possibiltajiet li kunem eh, il-possibilità li jissir appell u dim l-autoritajiet ġudizzjari għalix dan huwa b'konformità mal-ċarter eh, ta' drittijiet fundamentali. Il-fornituri ta' servizzi esterni nafu illi eh, l-opinjoni tal-Komissjoni hija illi dawn il-fornituri qed jikkontribwixxu biex iġibu l konsolati aktar viċin tal-applikant u jiffaċilitaw il-tnedija tal-applikazzjoni tal-viza u tippermetti l konsolat illi jiffukaw fuq l-applikazzjonijiet ehm, u sabiex tkun tista' ssir valutazzjoni aktar mill-qrib. Rajna li dawn kellhom effetti pożittivi, ovvjament aħna naqblu ma' rapporter u oħrajn li qalu illi ridu niżguraw illi siru proposti ta' rifużjoni biex niżguraw illi ma jkun illi nirrispettaw l-aspetti kollha marbuta ma' dawn il-fornituri. Però ma naħsbux illi eh, illi nittrattaw dawn il-fornituri bħala l-aħħar sors, l-aħħar eh, possibilta se tkun tajnuna għal konsolati u għal min japplika l-viża. Il-Kummissjoni provat tipprovdi għafas legali flessibbli għaliex qabel dawn il-ċentri eh, qabel possibilità ta' dawn il-ċentri ma kienx ehm, bizzejiet flessibilità, ħna għatin jisu wkoll ċirkustanzi lokali sabiex l-istati membri jkunu jistgħu jiddeċidu li mija l-aktar forma xirqa ta' kooperazzjoni konsolari. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-vizas umanitarji jew il-permessi ta' dan it-tip. Il-Kummissjoni għamlet sejħa lill istati membri bħala parti mill-agenda tal-migrazzjoni ġiet prezentata nhar 13 ta' Mejju biex eh, nużaw il-possibilità li noffru dawn it-tip ta' visas eh, lil persuni l-aktar fil-bżon u dawn jinataw l persuni rikjedenti dawn il-visas u l-familji tagħhom. Para minn hekk kien hemm skema ta' resettlement li ġiet diskussa eh, l-bira stess fil-Kunsill eh, tal-biraħ u dan għabbażi ta' verifiki ta' kontrolli ta' saħħa konformità ma dak li qed fil il-UNHCR. Il-Kummissjoni ma jidrilix illi dan din hija lodda legali xirqa biex nindirizzaw din il-problema kif qalu xi kelli mal-bira stess u anka issa. Il-possibilità ta' design ta' viza, design fil-mija fost il-180 ġurnata u ma fost il-regoli e, e, u ma mumiex e, tajbin biex eh, joffru soluzzjonijiet. Eh, dawn il-persuni jridu jenataw jew eh, permess ta' soġġorn jew inkella xi tip ta' viża oħra jekk ikunu se joqogħdu għal żmien itwal. Jiġifieri dawn huma l-kummenti minn tagħna u grazzi tal u l-Kummissjoni għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l kelma lil Sinjura Majra Roise, President tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Visa tal-Presidenza Latvjana biex taġġornana fuq l-istat attwali tal-ħidma fil-Konsil. Eżis membri ta' dan il-Parlament, kollegi, Nirringrazzjakom tal-istudentuni għawek, jena kontenta ħafna illi ninsab għawek fostkom sabiex nitkellimkom dwar il-pozizjoni tal-Kunsill rigward dan il-pakett tal-visas. Kif tafu, għanna proposta għal rifużjoni tal-kodiċi ta' l-Unjoni dwar il-visas kif ukoll proposta illi eh, proposta għal kodiċi ġdida tal-viżi itineranti. Nixtieq nirringrazzja nishtiq inkellimkom l-ewwel qabel il-kodiċi tal-viża. Mela, rigward il-proposta tal-kodiċi tal-viza. Awek qed namlu l-ewwel għamilna fil-fatt l-ikbar pass lejn politika komuni tal-viza irnexxilna noħolqu sistema armonizzata illi tiffaċilita l-vjaġġar legali madwar l-Unjoni Ewropea u illi iġġielet l-emigrazzjoni illegali ġewwa l-Unjoni Ewropea. F'April tas-sena li għaddiet il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha U fil-fatt dan kien kien pass sinifikanti fid-direzzjoni it-tajba. Tastew kellna bżonn politika tal-viża komuni li taħdem li tkun aġġornata u li tibqa' tiġi żviluppata biex nizguraw illi l-Unjoni Ewropea tassew u l-Ewropa tkun attraenti għal ċittadini ta' pajjiżi terzi u niżguraw ukoll illi jkunu nistaw nirregolaw ċerta aspetti regolatorji ukoll. Latvja tappoġġa dawn il-miri u fis-semestru li għadda ikkoperajna b'mod attiv sabiex niksbu dawn il-miri komuni. il-mod kif eh, ħaddim kif il-grupp ta' ħidma eh, dan il-kunsill ħadem kien wieħed pożittiv, il-ħidma mbdiet f'Mejju u propju f'dak iż-żmien il-Greċja kellha f'idea l-Presidenza mbagħad kien hemm il-Presidenza Taljana li komplet bil-ħidma tal minn feħallit il-Greċja. U fil-bidu tal-Presidenza tagħna propju f'Janar li għadda Aħna bdejna anzi spiċċajna naħdmu fuq it-test billi għamilna eżaminazzjoni artiklu b'artiklu. U kif kifettilkom din il-ħidma kienet xi ħaġa li imbdiet minn presidenzi ta' qabilna għal presidenza Latvjana da din kienet biċċa xogħol importanti fil-fatt għalina kienet eh, priorità aħna dimna fuq diversi emendi illi kien hemm u għamilna skambju regolari eh, ta' femmit ma' l-istati membri biex nizguraw illi tassew ninkorporaw l-opinjoni ta' kullħat fil-grupp ta' ħidma tagħna eh, iltqajna ħames drabi tul il-presidenza Latvjana sabiex nistrutturaw dawn id-dibattiti aħna rnexxilna naslu għal bil fuq dawn il-punti li ġejjin. L-ewwel, rigward id-definizzjoni ta' l-applikanti reġistrati tal-VIS. U anka dwar il-vjaġġaturi regolari tal-VIS li għaw taħt il-VIS. Dan sabiex namlu il-proċess ta' applikazzjoni tal-viza aktar faċli. Ħadimna u fuq l-iskadenzi, u anka biex uħanna u kol deċizjonijiet rigward il-mizati u anka rigward l-assikurazzjoni medika waqt dan eh, waqt il-vjaġġar. Dawn huma kollha aspetti li dwarhom irnexxilna eh, nippreżentaw emendi ta' kompromess. Ovvjament, dawn ma kienux l-unika kwistjonijiet importanti li kellna nittrattaw, pero minħabba li żmien tagħna kien limitat, ħassejna li kien iktar xira illi nifukaw fuq ċerta kwistjonijiet speċifiċi. Għazilna dawn il-kwistjonijiet għabbażi tal-importanza tagħhom lill-istati membri. Għamilna dakollu l-istajna sabiex nizguraw illi l-pozizjonijiet kollha tal-istati membri ġew meqjusa meta fassalna l-emendi ta' kompromess. Provajna u jew nsibu bilanċ bejn il fat li l-proċess tal-applikanti kellu jiġi simplifikat u l-importanza illi inqisu s sigurtà Il-mira tagħna tul id-diskussjonijiet kienet dejjem illi namlu progress sabiex nilħu dawn il-miri u tassew nistgħu ngħidu illi rizultati speċifiċi sar eh, intlaħqu fuq l-iktar punti importanti għalina per eżempju rigward id-definizzjonijiet li nifaċilitaw il-proċess u l-iskadenzi. Nixtieq uh, nisħaq fuq il-fatt illi il diskussjonijiet li kienem fiħdan il-Kunsill attwalment għaddejjin, għadhom għaddejjin, xogħol huwa wieħed intensiv u il-Kunsill huwa konxu ta' kemm din il-proposta importanti u pertinenti għal politika tal-Unjoni Ewropea tal-Viża. U din il-proposta hija ovvjament importanti ħafna wkoll għall-ekonomija, għall-affarijiet barranin, etc. Għalhekk biex intenni nixtieq eh, ngħid kemm dan eh, din il-proposta kienet għolja fil-prioritajiet tagħna biex nigzbu politika tal-Unjoni Ewropea eh, tal viza ibbilanċata ħalli ċittadini minn pajjiżi terzi jaraw l-Unjoni Ewropea bħala destinazzjoni attraenti, ovvjament fil-każ ta' vjaġġar legali. Ovvjament lan rridu xorta nħarsu ċerta standards ta' sigurta dan id-żona Schengen. Issa, il-presidenza Latvjana flimkien ma l-imsieħba ta' trio tana u anka flimkien ma Lussemburgu ħankomplu naħdmu u l-Lussemburgu ħajkomplu bix xogħol tana. Thank you, thank you very much. Grazzi, ta' tassew u issa Wasanna għal konklużjoni. U s-Sinjura Fajon. Natik il-kelma. Grazzi ta' s President. Jina bla dubju nix ringrazzja l-kellima kolla u l-daw kolla li ikkontribwew għal dan il-dibattitu tant utli. Għalli xina naħseb li għamilna skambju ta' idejat, diskutejna dak li hu neċessarju, meta aħna nkunu qegħdin leġizlaw jew nimmodernizzaw dan il-pakket tal viza tant importanti. Rrid nassikurakom ukoll li jinser nieħu konsiderazzjoni il-kummenti kollha tagħkom intom rajtu x'inhuma l t tagħna affarijiet li aħna għadna mandirizzajni jom, xissa sa mux sanqot namel mistoqsijiet, għandi idejat u ovvjament mistoqsijiet oħra, pero dawn ser niddiskutijom mod separat, per eżempju li id-dokumenti supplementazzjoni ta' dokumenti. Din xi ħaġa jiena nappoġġa minħabba l-fatt li eh, din kwistjoni ma kienieċ eh, ġiet indirizzata minnaħa tal-Kummissjoni, però naf li ħajkonna possibilità li niddiskutu. Ħsib wieħed qabel nikkonkludi, aħna rridu nżommu f'moħħna il-perspettiva ta' l-applikant sabiex nikkonsidraw li verament aħna nixtru niffaċilitaw il-vjaġġar, ma nishtiqux li jkun hemm addizjonali addizzjonali u rridu naraw li l-Ewropa tkun attraenti anke fil-kontest tal-ekonomija, turizmu, żgħażagħ il-kategorija kollha tal-vjaġġaturi u dan hu l-anaħħar jiena ser naħdem f'din id-direzzjoni u mhux ser nixħat wis eh, l-attenzjoni fuq l-aspett ta' sigurtà għaliex id-diskussjoni tal ma' għal menu meta diskutajna l-immigranti u dak li qed isseħħ fl-Ewropa hemmhekk hemm wis eh, attenzjoni li qed tingħata lis-sigurtà, mux mhux qed naraw kif nistgħu nagħmlu l europa aktar attrajenti sabiex nattiraw aktar eh, turisti. Grazzi. I would like to... Grazzi. Nishtiq nirringrazzja lil membri distinti. Nixtieq nirringrazzjakom ukoll għal Reporter. Għal nixtieq li rapporter. U issa nħidu pawsa ta' minuta għaliex irridu nibdlu il-pożizzjoni tagħna. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal din is-sessjoni qabel is-sessjoni ġifri li jmiss wara minuta. we invite uh, our next speakers, uh, Ms. Il-kellima li miss. Għanna l-Sinjura li Martin, subat għanna il-Sur Michel de Gaguerre. Thank you. so very much. Thank you Thank you.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 Maybe. Yes. Okay. Dear colleagues, may I ask you to take a seat? Kollegi, jek joġobkom, sibu postkom? Kollegi. How do pam pam pam? okay, we we start the second. Aħna ser nibdew bit-tieni sessjoni. ġentilment nitlobkom biex uh, iżomu silenzju fil-kamra. <laughs> To be, we, we finish, we just already finish our break. Mela, Ana temmejna l-pawsa tagħna u nibdew bit-tieni sessjoni ta' smih li ser tixħet l-attenzjoni fuq il-proposta għal kodiċi ġdida tal-viżi itineranti. Din hija tip ta' viża ġdida li tippermetti d-detentur futur jivvjaġġa fiħdan iż-żona Schengen għal total ta' aktar minn design jum fi kwalunkwe perjodu ta' 180 jum. Sakemm ma jibqax fl-istess stat membru għal aktar minn design jum. L-ewwel nixtieq nagħti il-kelma lil Sur Hotef għal introduzzjoni qasira u mbagħad natu il-kelma lil membri distinti tagħna. Nixtieqkom biex iżommu mal-ħin allokat għalikom. Nagħti il-kelma l-Onorevoli Hortef. Merci. Grazzi, Signora Vice President qabel ma nagħti il-mikrofonu lil kellima l-oħrajn jiena se ngħid kentejn fuq din il-viża l-ġdida din hija invenzjoni ta' dan l-aħħar li tippermetti li detenturi eh, jivvjaġġa fih dan iż-żona Schengen għal totol ta' aktar minn disajnju fi kwalunkwa perjodu ta' 180 hemm ħafna benefiċċji ekonomiċi diretti u eh, indiretti ta' dan it-tip ta' viża u tista' ukoll tiġġenera minn 500 sa' eh, miljun 500 miljon euro għall-Unjoni Ewropea. ma ġibx maħħa riskju ta' immigrazzjoni illegali u riskja ta' nuqqas ta' sigurta li hija xi ħaġa li tħassab iċ-ċittadini kollha. Din il-proposta voj u ta' sigurta u riskju ta' migrazzjoni illegali marbutin mal eżistenza ta' stejmiet bilaterali li saru bejn l-istati membri u ċerti pajizi terzi pal per eżempju eh, New Zealand u l-Ġappun. Unajt bitċar u eh, koll illi jina rarament eh, smajt min jitkellem dwar frussi ta' migranti illegali u riskju sikuritarji minn dawn il-pajjiżi fejn il-GDP il tagħhom huwa fermola minn dak tal-Unjoni Ewropea, lekin ħalli kulħadd nagħti l kulħadd il-benefiċċju tad-dubju. Imma dan il-tip ta' viza u għatruqenti ħafna għal turisti mill-New Zealand u mill-Ġappun. Jiena naf illi hemm bżonn ta' sigurtà dan huwa eh, xi ħaġa essenzjali kif qalet il-Kummissjoni fil ħamsa ta' Marzu jiena wkoll konventi li l-instabilità reġjonali tkun fejn tkun fl-Afrika jew bnadi oħrajn u t-tedida terroristika li hemm fl-Ewropa hija iktar qawwija minn qatt qabel eh, u ma nistgħux ma naħsbux fuq id-dimensjoni tal-sigurtà fil-politika tal-viza u din ukoll tapplika ukoll anke għal-viżi touring visas. Ovvjament ir-riskju ta' immigrazzjoni illegali diġà jeżisti permezz tal-viża għal waqfa qasira imma nkunu boloħ li najdu illi kieku ma, ma jeżistix għal din il-touring visa għalek huwa impossibbli illi aħna nannullaw il-biljet il, tal-ajruplan u l-lukanda barra li tkun inkisbet viza huwa impossibbli illi nirmaġinaw netwerk kriminali jiffalsifika Eh, statements tal-pagi ma fl-istessin jena naf u nifem li eh, dak li għalu ċerti eh, membri ta' dan il-grupp, per eżempju artisti, sportivi, sidin tal- lukandi etc. Dana jista' jkollu ħafna aspetti pozittivi ekonomiċi li jkunu utli għall-istati membri. Dana juri illi il-bilanċ indispensabli li jrid jinsab bejn il-potenzjal ekonomiku l-imperattiv ta' sigurta u għalek dan il-bilanċ irid jiġi rispettat. Issa nagħti il-mikrofonu l sinjura Lis Martin illi hija il-direttur ta' Eastmans u ma hija wkoll responsabbli tal-organizzazzjoni ta' festivals u avvenimenti importanti oħrajn. Is-Sinjura Martens hija Eh, konsulenti u koll tal-Liga Lega Ewropea ta' assoċjazzjonijiet ta' dawk illi ħadmu fil-qasam artistiku. Nati u koll meħba l-Michel Dejeher li eh, kemm il-darba kellu funzjonijiet diplomatiċi sma komplessi ħafna u għandu ħafna esperjenza f'amministrazzjonijiet ċentrali huwa indispensabbli l-kontributi għaw riflessjonijiet tagħna mbagħad il sinjura Jolanda Gallego, Sinjura Mera Rose li jirrappreżentaw rispettivament il-Kummissjoni Ewropea u l-Presidenza tal-Latvja. Mela dak kienu kentejn illi jiena xtaqt namel pala introduzzjoni għal dan id-dibattitu sa nagħti mikrofonu lill-intervenenti tagħna. Thank you. Grazie uh, Grazzi tassew u issa nagħti l-kelma l Sinjura Lice Martins għal 10 minuti. Grazzi tassew l warna f'ner tajb il-kulħat u jena nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal din istedina. Jina ta' hawnhekk nirrappreżenta s-settur tal-performing arts u l-mużika nixtieq kontribwixxi wkoll mill-esperjenza tagħna l ħolqien ta' pakket tal-viża aħjar. U jiena hawnhekk ħejjejt prezentazzjoni. U għalhekk aħna nappoġġaw bisħieħ il-proposta tal- il-Visa Code tar Rika, revizjoni tal-Visa Code, pero nixtieq nagħtikom il-perspettiva dwar il visa itineranti għal ġdinija importanti għas settur kollha tal-performing arts u l-mużika. Mat jien ħdimt erba' snin għal kumpanija li tisseħ Eastman Eastman, forsi intom jew tafua din il-kumpanija ħna bbażati fil-Belġju u magħrufa madwar id-dinja bħala ballerina u ninfazza l Spain jina irċevejt u koll ħafna premijiet. Il-żeffina tana ħasem u koll fanna Karenina li rebaħ premju Oscar u konna u koll ambasġatur fl-2013 aħna ħdimna fl-imkien ma imsiħba prestiġjusi fl-Skala u Milan, il serg du Soleil u anki Um, fl-opera houses tal-Belġu u anki tal-Italja. Aħna fassanna numru ta' ċifri u għall-2018 u aħna kellna madwar 120 performance ħdimna ma' 31 nazzjonalità u 30 minnhom ġejjin mill-Ewropa aħna din noħol u nduru ma' bil-produzzjonijiet u jkun madwar mit performance kull sena nixtieq nisħaq wieħed mill-predizzjonijiet waħda minnhom tissejjaħ puzzle aħna rċevejna wkoll eh, waħda premju għall aħjar produzzjoni ta' seffina. Għanna 20 artist, nejn minnhom ma' Kanadiżi, għanna wieħed mill-Korea Tisfel, għanna mużiċist Ġappuniż u għanna madwar 70 persuni l-eskwarti minnhom fil-faġġi mizzona txengen. Schengen. Aħna kellna kwistjonijiet ta' touring però. Il-żaffin Kanadis kien professjonist mħarreċ ħafna u kellna neħu l-suħ mill-ċentru ta' rifuġjati tal-Belġu. Il-ħaddim tal-Korea tisfel aħna kellna nibbukjawlu mill-ġdid titjiriet aktar tard maħba l-viza tijaw u kellu jiġu minn kmini pero biex jihusen fil-performance, il-mużiċist minn flok li tilef, tletijiem minn flok fit-touring, rrit jagħmel workshop f'Londra, però kellu problem biex jidħol mill-ġdid għalhekk ċertu eh, sitwazzjonijiet aħna ma stajniex intawlu dan it-tur u eh, ovvjament ma stajniex nbidlu il-żeffina għaliex ovvjament daw iż-żeffina kienu professjonisti jew kien jeħtieġilhom aktar taħriġ. Għalek aħna solvejna l-problema permezz tal-Gvern Belġan li tana eċċezzjonijiet biex nidħlu fid-żona Schengen mill-Belġu. Iġifiri aħna kellna naraw li zefina jaslu fi Brussel, da kollu kellna nikkanċellaw ħafna performances. Fl-istess waqt jiena kont qed nagħmel lobbying ma' bosta ministri u kellna nindirizzaw il-dewmien, interpretazzjoni differenti u kellna nindirizzaw ukoll emozjoniet u anki paniku fost iż-żeffina għaliex huma kienu qed jibżgħu li ħaj jakkawżaw dannu lill reputazzjoni tagħna minħabba dawn il-kwistjoni tal-viżas. Jina għonek edha fisem Pearl. Pearl i rappresentanti ta' 7.000 intraprizi li jipprezentaw assoċjazzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna membri tal-Assoċjazzjoni tal-Impiegat ta' min ħaddem fl-Ewropa u aħna wkoll negozjaw ftejmit kollettivi fuq livell nazzjonali. Jiena nixtieq ukoll li nagħtikom ftit ċifri dwar il- settur ta' life performance aħna meqjusa bħala settur li qed jikber u dinamiku ċentrali għall-ekonomija Ewropea u l-kompetitività. Aħna nirrappreżentaw 4.2% tal-prodott gross domestiku fl-Ewropa u għandna aktar minn 7 miljun ħaddiema u 13% minnhom huma żgħażagħ. Eh, Turing huwa indispensabbli għal xogħol tagħna, l-udjenza titloba, però hemm ukoll xewqa artistika biex aħna nuru il dak li aħna kapaċi noħolqu l pjata tad-dinja. Il dawn dawn l-affarijiet li noħolqu ovvjament għom biex xewqa li nuru sfin, mużika u kulturi oħrajn aħna wkoll imbaxxaturi permezz tal-arti għal pajjiżi kollha il-kumpaniji jħobbu jaħdmu permezz ta' nazzjonalitajiet differenti għax in-nazzjonalità ma taqdix rwol, però qed nitkellmu dwar ħiliet u esperjenzi, portfolios uniċi tal-artisti, reputazzjoni l-eċċellenza, l-isfond tagħhom u l-kultura. L-arti ovvjament iġib magħha esperjenzi fl-Ewropa. U taqadna permezz tad diversità l-udjenza ma tetix dwar nazjonalitajiet tara show tajba jiġu għal kontenut, jiġu għal produzzjoni, reputazzjoni tal-kumpanija jew inkella l-isem tal-kumpanija. Fil-wat li għana niskopru forum ġodda ta' arti jina nistanajt li l-arti t-tġi mizmuma u mħarsa. Aħna u koll għamilna ċertu simulazzjonijiet għaliex il-limitu ta' 30 ġurnata limitata b'sitt xhur hija diffikultà ostaklu li jista' jkollha impatt ekonomiku qawwi u anki t-tellifna l-flus. Is-simulazzjoni ser tkun ibbażata fuq tliet oqsma l-ewwel net għandna l-arti, l-artist anzi li jrid imur lura id-dar wara tliet xhur, Għammek rridu nofqu madwar 1000 u 2000 euro biex il-persuna tmur lura fil-pajis, tħares u koll il-vjaġġar internazjonali, il-mizzata tal-applikazzjoni, l-akkomodazzjoni, u dan jista' jammonta għal madwar 300 kull 6 miljoni kull sena. L-impatt ukoll l-artist fuq l-artist għax l-artist jibza li mhux ħajsib xogħol ieħor fil-waqt l-applikazzjoni tal-viża teħli ħafna żmien l-impatt fuq il-kumpanija. Hemm impat dirett, jiġifieri il-ħlas għal performance jammontaw madwar 7500 euro jew inkella 25,000 euro u għanna 3000 kumpaniji performance eh, u telf għal performances li ma jkunx jistaw jisiru jammontaw madwar 22.5 miljon sa 75 miljon hemm ukoll kumpaniji oħra bħal Eastman kif ukoll eh, kumpaniji oħra li kollhom madwar 10 performances bħala medja kull xar. Umbat bħala impatt indirett hemm inċertezza rigward jekk wieħed jiksibx il-viża fi żmien adegwat. Inċertezza jekk wieħed ser jagħmel jiksibx il-viża u bekk ikun jista' jieħu l-kuntratt jew le. Irridu nindirizzaw ukoll skedar komplessi, anki kwistjoniet marbuta ma il-xol u anki il-sostenibilità tal-impjek. Hemm ukoll telf għaliex il-kumpanija taħdem, però testernalizza wkoll prodotti u servizzi li mhux ser ikun użati qed nitkellem hawnhekk dwar technicians, affarijiet marbuta mal-pal, kid-dawl. Jekk hawnhekk nieħdu medja ta' 200 euro kull ġurnata u għandek 3000 kumpanija mek għanna 180 miljon eh, fi spejjes. Umbat rigward il-postijiet, għanna telfu kol, em spejz diretti, għanna kalkulajna madwar 150 166 miljoni euro u għanna l-spejjes indiretti f'termini ta' sponsoring li jintilfu għalix il-konsumaturi mux għet jonfqu bizzejiet u ħabba telf ta' kredibilita, zvilup ta' ta' żvilupp minħata l-użdjen ta' u anki fiduċja fl-amministrazzjoni tajba. Faċilment inkunu nistaw nitilfu madwar 500 miljun euro sa' 2 sa' 4 biljun euro. Aħna din nikalkulaw li euro investita fil-kultura tista' twassal għal 4 għal 4 jew 8 euro e, iktar. Issa, spiżas inter itineranti ta' tikwit eh, dawn huma l-pajjiżi li investu fil-kotura, l-Kanada, l-Ġappun, il-Korea tisfal, l-Amerika, l-Awstralja, hemm riskju baxx fuq immigrazzjoni illegali kif semma diġà is-sur Horfe. Irridu kol eh, jkollna aktar garanzi mill-intrabrizi, aħna qed nitkellmu brida tajba, qed nitkellmu f'dawn l-intrabrizi ta' bona fide, huma magħrufa. marufa, pero l-autoritajt nazjonali jiproteġu il-ħaddima kontratti u anki jiproteġu il-postijiet u l-persuni li jaħdmu għemmek kontratti dawn organizzazzjoniet u ma organizzati tajba. Jikollom skedi ta' eh, vjaġġar u anki jihdu ħsib il-ħaddima tagħhom ġifiri mhux biss waqt li l-kumpanija tkun qed tivvjaġġa biex tagħmel il-performances imma matul perjodi oħrajn. Hemm ukoll riskju ta' migratorju, però din mhix iktar għolja mill-viża hawnhekk aħna nitkellmu dwar artisti professjonisti li jaħdmu għabbażi ta' relazzjoni fit-tul mal-min ħaddimhom u jkollhom ukoll referenzi tajbin għal kurrikulum tagħhom u għal-karriri tagħhom. Nixtieq eh, nikkonkludi Il-revizjoni tal-kodiċ tal-viza u l-ħolqien tal-viza itineranti għalina hija indispensabli, speċjalment tas-settur tagħna. Fisem per laħna inna nagħmlu lobbying għal din il-sitwazzjoni iktar minn 10 snin għaliex aħna nafacċaw bosta problemi preżentament. Din il-viza itineranti ser twasal għal aktar tkabbir ekonomiku, ħolqien ta' xogħol. Jekk aħna ma noħolqux din it-tip ta' viża ser nitilfu aktar minn biljun euro kull sena għal kumpaniji bbażati fl-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt anki minn it-taxxa għaliex it-taxxa mhux se tiġi ġenerata f'dak il-każ hawnhekk qed nitkellem biż dwar kumpaniji Ewropej, però nistgħu wkoll nimmultiplikaw dan in-numru għaliex anke kumpaniji mhux tal-Unjoni Ewropea jiġu jagħmlu performances eh, fl-Ewropa. potenzjal qawwi fis-settur tagħna li aħna ma nistgħux nilħu minħabba daw restrizzjonijiet tal-viża. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Thank you very much. Grazzi. Grazzi Sinjura Martin u issa ser nisimaw mill-ġdid lil Sur Michel de Jager, ex konsul ġenerali Franċiż u ħajkellna mill-perspettiva ta' konsulati. Grazzi, fidejk. Eh, oui, merci. Grazzi. Mella jena dejk 15 sena ta' ħajti bħala konsulat ġenerali, konslu ġenerali fil-Ġappun, fil-Kanada, fil-, -Kanada, fil l-Ivory Coast u fl-Alġerija. Fil-karriera tija jena smajt 5 eh, u darbiet min jitkellem dwar problemi tal-persuni li kellhom bżonn ta' viza sabiex eh, ikunu jistaw eh, li tkun twila iktar minn design ġurnata għal bosta stati fi zona Schengen. L-ewwel approċ tiegħi kien li eh, dan eh, din kienet eh, problema U veru illi hemm opinjoni legali veru. Imma din ma tapplikax għan nazjonalijiet kollha, per eżempju l-Ġappun mal-Kanada. Aħna għanna ftejmiet bilaterali antiki ta' eżenzjoni tal-viza u l-bicċa l-kbira tal-istati ta' Schengen għandhom ftejmej ta' dan it-tip, ġifiri Ġappunis illi eh, għandu dan il ftajin bilaterali ma' Franza jistajdu memmek tlet xhur, ġifiri 180 ġurnata jekk hemm ftejjin identiku mal-Olanda, l-Belġu jew stati oħrajn jista' dejjem hemmhekk għatta 180 ġurnata. Għalhekk il-problema hija pjuttost waħda limitata imma huwa veru illi rajt situazzjoni bħal dawn u għal persuni li jina vera ħassejt għalihom dawn kienu studenti illi kienu qegħdin igawdu minn xi programm eh, Erasmus Mundus u kienu qed jgħidu li imma inti taf li jiena se nqatta xarrejn fil Franza, un bat wara semmur xarrejn il-Ġermanja, un bat wara xarejn eh, Spanja, u kull darba għandi bżonn ta' viża differenti U huwa veru li din hija problema għalhekk hemm bżonn li tinsab soluzzjoni. Issa il-touring visa hija soluzzjoni? Issa, il-mod eh, kif inhi miktuba bħalissa laqas tiftija mill ispeċjalisti għasta para mill normali. Imma dana nista' nifmu għaliex il-fatt dana eh, jirreferi għal bosta dispożizzjonijiet tal-kodiċi tal-viża biex ma noqdux jirrepetuhom imma xorta waħda problema tal-kontenut għaliex it-terminoloġija naħseb li hija vaga wis. L-ewwel min jista' jitlob viża ta' dan it-tip meta wieħed eh, jaqra dak li hemm miktub, kulħadd kulħadd jista' jitlob viża ta' dan it-tip, mhix viża li tapplika biss għall-artisti, kulħadd jista' jitlob viża ta' dan it-tip. U r regoli ta' eh, eh, huma l-istess bħal dawk li japplikaw għal min jitlob viza Schengen biżejjed illi kollha ikollok formula timlija, jkollok ritratt, ħallas il-flus u eh, illi tati il-data biometrika li inti mbagħad tista' tagħmel eh, eh, applikazzjoni għal din il-viza, ġifiri ma tantx hemm min ikollu jingħata viża ta' dan it-tip, iva ma jiena bħala konslu dak li interessani mhux il-beneficjarji imma il-numru ta' persuni li applikaw għaliex jiena l persuni li għandi qoddimni qoddimi dossiers li rrid nipproċessa huma l viza li jintalbu. U viza li jiena wara li nkun eżaminajt il-fajl ma natijiex probabbilment u ħafna drabi tirrikjedi ferm aktar ħin mill-viza illi jiena niddeċidi li nagħti għaliex ikun hemm pereżempju l-membri tal-Parlament Ewropew eh, li jaqbżu għal dak li jkun, ikun hemm ir il-kolli nwiġġa għal ħafna mistoqsijiet mill-amministrazzjoni ċentrali tiegħi li għajdu li għalfejn maħriġtiex din il-viża. Għalhekk eh, hemm bżonn illi noqogħdu attenti wkoll għal l-ekonomija biex najdu hekk ta' ħin u ta' flus u rizorsi li jitolbu dawn it-tipi ta' viza. Mbagħad hemm il-mekkaniżmi ta' urġenza jfisser li kulħadd jista' jiġi ħabbat mal-bib tal-konsulat li kien għandi bżonn viża immedjatament għaliex semmur nagħmel tur eh, f'bosta pajjiżi imma dan kollu ma' pajjiżi tal fizzona Schengen Għalek għamnek ħafna nis illi jistaw jitolbu viza ta' dan it-tip, mbagħad hemm il-problema tal-istat kompetenti. L-istat kompetenti huwa il-pajjiż ta' l-ewwel tħul. Ejjem nimmaġinaw sitwazzjoni fejn ikun hemm grupp ta' artisti illi jidħlu f'Amsterdam sempliciment għalix il-biljet jiswan għasflu, imma bat ikunu sejrin jaħdmu fil-Germania, fil-Svizzera, etc. Imma fil-fat huwa l-konsulat tal-Olanda illi jrid jipproċessa d-dossier. U dan id-dossier se jkun informat uh, eh, minn ħafna raġunijiet u provi ċertifikati biex il-persona tkun tista' tmur taħdem f'pajjiżi oħrajn u hemm kontradizzjoni għaliex hemm miktub illi jekk il-persuna trid taħdem trid titlob dan il-permess tax-xogħol fil-ewwel pajjiż kompetenti fejn tkun għamlet l-applikazzjoni tal-viża mek dan mhux se jaħdem. X'jiġri ma jkun jista' jitlob xejn. Umbagħad hemm bżonn illi jagħti eh, prova tal-intenzjoni tal-raġuni għalfejn u irrit imur f'ċertu pajjiż prova spjega lil xi ħadd li jaħdem fil-konsulat x'inhi prova xirqa ta' li tiġġustifika iktar minn design jum fuq 180. E, hemm diffikultajiet, jekk aħna għandna diffikultajiet biex niktbu it-test, biex nerġgħu nibatu dan it-test lura lill konsulati u mbagħad u ngħidulhom issaħdmu bih dan it-test Għalhekk anki terminoloġija kif għattilkom hija vaga, hemm bżonn li kollu assigurazzjoni fuq il-kura tas-saħħa li tkopri il riski kollha u dan qed tkun valida fl-istati membru kollha li jkun biħsibu iżur. Immaġinaw jekk dan il-persuna tkun se tmur f'ħamsa jew sitt pajjiżi għal l kemm se jkollu x'jagħmel. Imbagħad hemm bżonn li jkollu flus bizzejiet biex ikun jista' jgħix waqt li jkun qiegħed dawn il-postijiet u hemm bżonn li jkollu statements tal-bank, eh, prova li dan ar-raġel għandu eh, tħul regolari. Eh, Dana ma tistax tixtrihom f'kampjonira ta' tri, għalhekk imma mux suppost li tkun tista' tixtihom imma tista' tiksibhom għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna mbagħad hemm l-eżami ta' dawn il-dossiers fi żmien 20 ġurnata, 20 ġurnata biex inti tiċċekkja li l-persuna għandix id-dritt li taħdem l-emulaw u naħseb li dan huwa perjodu ta' żmien qasir wisq. Issa, il-problema tal-artisti, per eżempju, hija eh, Iva, jena nista nafdak, sinjura, li l-entità li t-rapprezenta inti hija fedabli ħafna, ma mux intom biss teżistu. Allora jena x'namel noħroċ eh, eh, viżi għall-artisti illi fl-assoċjazzjoni tiegħek u mhux għall-oħrajn? Le, biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni, aħna rridu nikkonsidraw kull tip ta' organizzatur ta' eh, tours jew bħala persuna illi għanda id-dritt illi tagħmel applikazzjoni għal viża ta' dan it-tip. Umbat, aħna qegħdin nagħtu dritt ta' kważi residenza fl-ispazju Schengen. Jekk jien għandi ħabib illi jgħix fi Franza u minnaħa l-oħra tal-frontiera fil-Belġu, jekk jistedinni għaliex ukoll eh, istedina hija parti mill-provi aċċettabbli jekk imur jiena nistandum anki sentejn fiż-żona Schengen un bat wara jekk xi ħadd gawdi minn dan id-dritt jiena naħseb illi konna diffikultà kbira biex ngħidulu illi joħroġ mill-reġjun irridu noqogħdu attenti u mbagħad eh, sentejn jistgħu jiġru ħafna affarijiet fuq livell ta' sigurtà għalhekk naħseb illi għandna noqogħdu ftit iktar attenti fil-kodiċi attwali tal-viżi hemm il-possibilità li viża Schengen tiġi mġedda skont l-artiklu 33 għallek għalfej ma nippruvawx iktar li norjentaw ruħna eh, eh, u norjentaw l-artisti f'dik id-direzzjoni milli inkomplu intawlu nġeddu viża Schengen li eh, aħna qegħdin noħolqu xi ħaġa li fil-fema tiegħi hija eh, enormi meta mqabla mal-bżonnijiet qegħdin niftħu bib u jiena verament ma nafx eh, eh, xem warajh dan il-bib. Grazzi. Okay, thank you very much. Tajjeb wis, issa għanna il-possibilità li siru mistoqsijiet u t-weġbiet. Nu nibdew fil-fatt. Grazzi, Signora President. ma nafx jekk is-sur De Jager, aħna fil-Belġu ngħidu De Jager mhux De Jager, imma u Franċiż għal forsi rridu ngħidulu De Jager. Imma naħseb dan l-isem huwa fjamming u għalhekk jiena ngħid De Jager u dan qed ngħidu qudiem is-sur Brisortefe. Jiena ma nafx jekk inti eh, kontx eh, prosekutur f'xaħajja qabel għaliex eh, Eh, tider li tifhem ħafna u le le qed niċċajta, niċċajta. Jiena ma murx il-bot kemm mort inti, inti semmejt l-artiklu 33 jekk dana jippermettix l-istess flessibilità illi se jippermetti il-mekanizmu l-ġdid. Imma jiena u koll kelli ħafna mistoqsijiet illi diġa sprimejtom inti jiena u koll skantajt illi bħalek illi kullħat jista' jagħmel applikazzjoni għal viża ta' dan it-tip fil-mekkanizmu hemm xi ħaġa illi ma tantx hija preċiża u li fil-waqt illi fit-teorija rridu xi ħaġa operattiva ħafna imma il-persuni illi jistgħu igawdu minna din il-viża ma nistgħux nidentifikawhom Jina kontrajt ukoll illi il-prova tal-intenzjoni ta' xi ħaġa dina tidir li legalment din hija xi ħaġa li hija ija hija fl-intenzjoni. Qed naqra hawnhekk illi wieħed irid jagħti prova tal-intenzjoni li wieħed ikollu illi jieqaf ta' eh, ħafna postijiet differenti. Il-prova ta' intenzjoni din xaħġa xi ħaġa li hija daħ kif tista' tagħti prova ta' intenzjoni, tagħti prova ta' riservazzjoni, ta' booking, ta' kontrat, iva, imma prova ta' intenzjoni xi tkun din? Naħseb illi eh, il-Kummissjoni eh, xi tittajt biha, ma din hija xi ħaġa propju ta' daħ. Skużawni, ma jiena knifima. Umbat, fuq l-assigurazzjoni tas saħħa mekkanizmu komplikata għall-aħħar f'dan il-mekkanizmu. Mbagħad, jiena għamilt mistoqsijiet kemm il-darba bħal dawn imma qatt marċivejt tweġiba, jiġifieri permezz ta' dan il-mekkanizmu il ġdid se kollom il-possibilità illi wieħ xi ħadd joqgħod sena sissa t-ġeddet għal sentejn u jista' joqgħod fiħet mill-istati membri ġifieri għal massimu ta' sentejn. U x'issa jiġri wara mbagħad? Iva wara sentejn. X'namlu? Jerġa' jagħmel tal-boħra qabel ma jkun ħareġ mill-żona Schengen? E, Ek qed tajdu intom għaliex din mhix ċara xejn. Ġifieri da jista' joħroġ mill-post fejn jinsab fil-żona Schengen jagħmel applikazzjoni ġdida għal sen oħra din hija esklużjoni attuwa qed se tajduha qegħdin tajduha ma nafx ma rajt xejjin. E, jew jistgħu jibqgħu hemmhekk għal dejjem. Mela għajdu li għandhom permezz ta' residenza e, mingħajr e, li jibqa' validu għal perjodu indefinit ta' żmien xinu, allora jista jagħmel talba oħra għal sena li tista' terġa' tiġġeġa tal-sentejn, sakemm intom ma bkomx tweġibiet ċari xittuni għaliex jiena fettix ta' ma ma sibtomx għaliex żgur iktar intelligenza seluf ta' eh, fl-irjus ta' eluf ta' eh, eh, impjegati tal kommissjoni mill-li jista' jkun hemm intelligenza fras ta' sempliċi membru tal-Parlament Ewropew. Sur Oui, en tant que rapporteur, Madame la Vice-Présidente, j'aurais naturellement beaucoup de questions. Bħala rapporteur, jena koll għandi ħafna mistoqsijiet, jena għandi mistoqsija l kommissjoni Ewropea. Intom tafu li proposta ta'kom eh, għamlet ħafna mistoqsijiet dwar il-beneficjari li eh, ma kunux nafu minnuma, jġifiri l-isem, mistoqsija dwar il-liħ ekonomiku li għadna għadu mux ċertezza u anki fuq id-dimensjoni tal-sigurta. U jina nishti illi issir analizi tal-impatt għalli xina naħseb illi ma nistawx noħol u viza ġdida mira ma kunu nafu l konsegwenzi taħħa ma jew xtejkunu. Fiex wasanna f'din l-analizi tal-impatt? Unbat, iktar preċiżament, intom semmejtu l-isem tal beneficiari intom għattu illi dan jistaw kol jinkludi il-turisti ma kif għal il-Konsul Ġenerali Franċiż, anke għalla volja huwa fil-fat ta' oriġini fjamminga mux Franċiża, imma jiġifieri issa ifisser li kulħadd ikun min ikun jista' jitlob viża ta' dan it-tip bħala turist. turist Ġifiri, mux mijiet jew eluf se jkunem ma miljoni li għamlu applikazzjoni għal viżi ta' dan it-tip. Allura il-Kommissjoni ħasbet dwar il-riskju ta' li dawn il-konsulati se jkunu propju fgati b'dawn l-applikazzjonijiet kollha u eh, kif eh, nistaw naraw li dawn il-vizi ma jikompetux ma l-permessi ta' residenza illi eh, joħorġu il-pajjiżi. Umbat, jekk persuna tkun edha t-ċaqla u t-vjaġġa u taħdem fil żona ta' Schengen. Umbat, mistoqsija l-Sinjura Martins. Tista' tajdilna eżattament li ma huma il-kumpaniji Ewropej jew kumpaniji illi huma kapaċi illi jorganizzaw uh, tur Ewropew li jdum iktar minn design jum. Għajdu li li ma jekk jeżistu u jekk tista' tini isem għajdli il-numru ta' artisti professjonisti illi ħadmu. Jekk numa kompaniji eh, jew eh, marufin fuq l reġjonali jew internazzjonali bħas Cirque du Soleil jekk intom semmejtu l-kumpaniji gbaru, jina jiena nixtieq nkun l jekk il-kumpaniji zaru ukoll li kollhomx il-possibilità li jagħtu bizzejed garanziji l-Federazzjoni Dinjija ta' Ċirkli per eżempju dan dokument li ferm E, miktub sew, jajdu għedin jippjanaw e, tur, irridu jgħatu kontratti e, ta' fejn se jaħdmu, rezervazzjonijiet fil-postijiet fejn se joqodu, ma naħseb li dan jikopri numru limitat ħafna ta' kumpaniji li jistaw jgħatu garanziji għal dawn l-artisti illi huma professjonisti. Issa jekk aħna sen dajfu jew namlu dawn il-kriterji ta' eligibilità aktar flessibli, Eh, naħseb illi se noħolqu riskju illi nifaċilitaw ħolqien ta' strutturi illi huma strutturi li qegħdin nemmekka għal xejn li jinħolqu għal għan wieħed biss illi wieħed jaħrab mir-regoli għadħul eh, fiż-żona Schengen u dan dejjem għal benefiċċju tal-network ta' traffikanti illi hemm biżibilju minnhom u li mill-esperjenza tiegħi għandhom ħafna immaġinazzjoni, jilħilhom ħafna biex ikunu jistaw eh, jgawdu minn dawn il-lakuni legali. U inti eh, sur konflu ġenerali, għattu koll li għandek xi dubji dwar min se jgawdu minnhom dawn il-viżi u anki il-lista ta' provi u ġustifikazzjonijiet illi jistaw jenatu. Inti tista' tajdilna eżattament kieku rakkomanda sabiex il-pubbliku speċifiku illi huma dawn il-kumpaniji ta' artisti Ewropej jew persuni sportivi internazzjonali qed jieħdu sem f'avvenimenti sportivi internazzjonali mela l-liema pubbliku speċifiku għandu jkollu l-possibilità li eh, jiċċaqlaq b'mod iktar faċli fil-żona Schengen minna ma jkun hemm bżonn illi jaħrab minn dawn il-proċeduri. Mbagħad inti semmejtu ukoll l-eżempju ta' l-studenti zaza? X'taħseb inti u x'timmaġina eh, forsi jista' jkun mekkanizmu ieħor inqas kompless mill mekkanizmu tal-viżi ta' touring visas illi qiegħda tipproponi l-Kummissjoni. Mrs. Fajam. Grazzi ħafna, Signora Fajam. Iva, Jina fil-fat mandiċ iktar mistoqsijiet, għalix naħseb saru bizzejiet mistoqsijiet, pero nishtiq inżid l-opinjoni tiegħek ti permettuli. Fil-fat jappropju din, din il-proposta għal viza itineranti hija proposta eccellenti nittama illi l-kontenut tagħha jista' jiġi mtejjeb bħal fl-aħħar mill-aħħar nkunu kontenti bil-kontenut. Saqtu fuq l-importanza ta' Erasmus Mundus, Eh, anka eh, sħaqtu fuq l-importanza li dawn l-artisti kunu jistaw jamlu prestazzjonijiet għawek fl-Unjoni Ewropea, rridu nindirizzaw eh, iva dawn il-vjaġġaturi u rridu naraw kif nistaw namlu dan bl-ħjar mod possibli. Jiġifieri jena naħseb u tassew nittama li nistaw intejbu l-proposta tal-Kummissjoni per se, iżda m'għandniex inċedu uh, din l-idea. Grazzi. Issa għanna il-waqt, issa il-waqt għal eh, tweġibiet u nibdew bis-Sinjura Martins. Iva, grazzi, jina fil-fat smajt diversi mistoqsijiet. L-ewel net, rigward l-istudenti, jina sfortunatament ma nistax nwieġeb għal din il-mistoqsija, għal xina għet nirrapprezenta il-performing art jiġifieri persuni illi jaqlaw li jaqlaw lejxin tagħhom ehm, permezz tal-arti tagħhom u li jkun ilhom ħafna jistudjaw sabiex ikunu jistgħu jagħmlu din id-dawn it-tip ta' prestazzjonijiet. Rigward mm, il-visas um, ehm, fil-fat jeżisti uh, eh, dar ta' produzzjoni, uh, teatri, eccetera, illi ma jib illi ma jkunux fil-possibilità li japplika huma għal vizas għal dawn l-artisti. Le, l-artisti per se huma nfushom iridu jmur japplikaw għal viza u stess ikollhom jerġgħu jmorru lura lejn djarhom u jirġaw japplikaw għal viza. Dawn it-tip ta' uh, applikazzjonijiet iva idumu uh, eh, aktar uh, jidumu aktar minn tlet xhur biex iġu proċessati, il-performances idumu ftit ġranet, allura ma jkunx eh, ma jkunx jaqbel illi dawn il-persuni nibatuhom lura sabiex jerġgħu japplikaw għal viża u jerġgħu jiġu lura. Jiena nista' nitkellem għal kas ta' fil-armoni mm, per eżempju, il-Balissi de la Vie, u eh, dawn kolla kienu um, gruppi illi affaċċaw dawn it-tip ta' problemi li ma kienux jafu kif jittrattawhom dawn il-problemi Uh, li meta saqsejthom x'jagħmlu huma qalu illi jew jagħtuhom l-standard lill status ta' self-employed lil dawn l-artisti eh, ħalli bekk ikunu jistaw japplikaw għal viza huma. Eh, mhux daqshekk problema għal l-orkestri, iżda u hija problema għal zeffena għaliex tul dawn il periodi e, eh, ta' prestazzjonijiet u iktar mill ta' prestazzjonijiet anka ta' rehearsals appuntu huma ikunu qed jaħdmu għal żmien twil Barra minn hekk dawn il-kumpaniji spiss ikunu qed jiġu appoġġati mill-Ministeri tal-Kultura, jirċievu finanzjamenti mill-Kummissjoni Ewropea wkoll, jiġifieri għandna lista ta' kriterji li diġà aħna rridu nissodisfaw. Għalhekk eh, jien kiku naħseb illi ma nix nejdu le għal kolħat, pero bħala kumpanija li tħaddimhom eh, dawn il-kumpaniji kun jistgħu ħafna sigur ħafna Eh, assikurazzjonijiet. Issa, rigward il-fatt illi jekk teżistix diġa viża ta' dan it-tip, le, jeżistu spettru firxa ta' vizas iżda per eżempju il-Kanadiżi, il-Ġappuniżi, l-Amerikani u il-persuni mill-Korea t-isfel ehm, dawn spiss kien il-kas illi huma kienu qed jagħmlu prestazzjonijiet għal diversi xhur anka saħansitra seba' xhur U dawn it-tip ta' nazzjonalizajiet kifettilkom qabel jiena tlabtom eh, eh, il-persuni eh, kifettilkom jiena ħdimt partikolarment mal-Belġu. Pero li ma kienx minn din il-kollaborazzjoni ma nafx xistajna namlu bl-Inglis teżist il-post l sejħa letter of intent il qabel ma namlu uh, kontrat li kun twil diversi paġni fejn esprimu responsabiltajiet uh, kolla tiġi firmata din il-letter of intent u uh, teatru jgħid illi huwa interessat li f'dak il-teatru isiru diversi prestazzjonijiet. Jiena intihom il-kondizzjonijiet, natjom iktar informazzjoni dwar il-prestazzjoni u mbagħad tiġi firmata appuntu dik l-ekk letter of intent. U wara naħdmu fuq eh, kontrat. u l kontrat jerġa' jistabilixxi jistipola diversi ehm, dispożizzjonijiet. l qed nerġa' narda xejn xi ktibt. Mela rigward l-assikurazzjoni tas-saħħa, is-sigurtà soċjali illi japplikaw ukoll għal darbohra dawn huma persuni professjonisti li jirċievu salarji. Allura fil-każ ta' kumpaniji ta' sfin eh, partikolari dawn jirċievu eh, paga, salarju, għabbażi eh, ta' kuntratt huma jina ta' wkoll payslips u eh, jekk per esempio kunet naħmu fil-Belġu, eventualment aħna l-om traduzzjoni bl-Ingliż biex ikunu jistgħu jifmu il għom u ukoll jiftu kont bankarju fejn naddu nistgħu om is-salarji tagħhom u jekk dwar jekk jibbenefikawx mill-sigurta eh, soċjali fil-Belġu, huma iħallsu iva sigurta soċjali fil-Belġu, pero spiss ma jkunux jistaw jibbenefikaw minn pensjonijiet, minn ehm, pensjonijiet ta' saħħa, eccetera. Pero xorta ma nasibx li dinja l-iktar kwistjoni prinċipali. Nasib dawk kienu l-mistoqsijiet kollha illi kelli inwiġeb għalihom. Grazzi ħafna. U issa naddi l-kelma l-Sur Michel Tejager. Grazzi. Veru li il-persuni li jiġu reklutati mill-Assoċjazzjoni ta' Senjura għandhom il-garanziji kollha m'għandix dubju dwar dan, imma mhux huma biss, jew mhux biss se titlobni viża għall-artisti hemm nies oħrajn u rridu naħsbu dwar il-potenzjal tal-bit tal-applikanti jekk hemm persuni illi hemm persuni biss illi għandhom u eh, li huma onesti li jitolbu l-viża mhux se jkun hemm problema imma din mhux ir-realtà se jkun hemm persuni li jkollhom eh, se jippreżentaw dokumenti pjuttost dubjużi se jkollna nagħmlu riċerki biex naraw eh, jekk hux ġenwini jew le u dan li jieħu żmien mhux in-nies illi eh, huma nies onesti mhux intom u l-artisti tiegħek illi jaħlunna nħin, ħin huma dawk in-nies illi aħna m'għandniex ċerti dwarhom dak il-gruppi żgħar ta' artisti meta jiena kont konslu ġenerali fil-Ivory Coast tistgħu timmaġinaw illi kien hemm ħafna gruppi żgħar kontratti minn għant il-komitat tal-distret, ma kif nistaw ikunu ċerti illi din dan il-grupp ta' artisti huwa grupp serju jew lex ta' jistaw ukoll jixtru dokumenti uffiċjali li jgħidu illi dan il-grupp ġi reġistrat u jagħmel parti ta' ma nafx li ma' organizzazzjoni ta' artisti Eh, laqas ma jista' jkollna garanziji ta' ċerti organizzazzjonijiet fi Franza għalhekk hemm bżonn li nagħmlu noqogħdu attenti. Il-problema mhumiex il-beneficjarji għal darboħra, il-problema hija il-kwantità ta' applikanti potenzjali dik hija l-problema u hemmhekk se jkun hemm peace enormi fuq il-konsolati għaliex eh, aħna qegħdin eh, niftħu ħafna possibilitajiet ġodda Issu Ortofe għamilli mistoqsija Fu kif nistaw intejbu l-affarijiet fil-waqt li nżommu unħarsu dawn il-benefiċċji ekonomiċi. Jiena ma tantx ħsibt najt il-verità. Għaliex dan huwa abbozz li eh, ħarġet bih il-Kommissjoni Ewropea u li jannadna qed niskoprih imma fil-ferma tiegħi li konna regolament speċifiku għal każ tant partikolari iżid biss il-pis fuq il-konsolati test ieħor li jridu japplikaw fil-konsolat. Aħjar ikonna test wieħed għal xek inti taqraħ, tindunaw mill-ewel illi ma jiftijemx, ma jimux sens. Jien naħseb illi aħjar xi ħaġa bħal din tkun integrata f'xi ħaġa li diġà teżisti, diġà għandna l-possibilità ta' eh, eh, tiġdid. U forsi hemmhekk nistgħu nsibu soluzzjoni fl-artiklu 33 għaliex jekk aħna inġeddu il-viża allura mela l-entità amministrattiva responsabbli għal dan it-tiġdid ikolla eh, l-istorja ta' xi kun ġara fit tliet xhur ta' qabel għalhekk tkun tista' Eh, tiġudika i kemmi affidabli eh, l-organizzazzjoni li edha tibat il-dawn in-nies u l-garanziji li jistaw jiprovdu. Imma naħseb illi mill-bidu net jistaw joħorġu touring visa għal numru ta' kategoriji li ma nafux kem se jkunu, naħseb li dana se jiġġenera ħafna xogħol għal konsulati u dejjem se jkun hemm il-riskju illi jakkumula ħafna xogħol fil-konsulati u eh, il-konsulati illi għandhom rizorsi limitati, nafxi ġifiri meta jitnaqsu saħan sitra dawn il-rizorsi limitati, imma dawn l-applikanti eh, ovvjament, jekk jiena se noqgħod niħossib dawn l-affarijiet, ma nistax nagħti kas l-oħrajn, dana bħannis li jridu appuntament immedjatament dan ifisser li bħad-dentist e, u jrid taħassar appuntament ma' xi ħadd ieħor biex jagħti appuntament lil dil persuna. Għalhekk hemm bżonn li noqogħdu attenti ħafna. Aħna għandna diġà kodiċi tal-viża forsi biftit ta' immaġinazzjoni nistaw naddattawa sabiex dan eh, indaħlu ġofija din il-kodiċi kategoriji ta' persuni affittabli illi jista' jkollhom bżonn ġenwin ta' viża ta' dan it-tip. Għalix naf li hemm dan il-vojt legali. Ok, now. Tajb, mela, issa ser ikon natu l-kelma lill-Kummissjoni Ewropea. Signora Jolanda Gallego da Grau, grazzi tassew u grazzi lil-mistidna kolla għajmu ħafna mistoqsijiet, jina ser nibda bl-aktar ħtiġa għalfej għanna bżon din il-biza itineranti, għan iva abza legali u għan diffikultajiet pratiċi u kol u għalek. Bżon legalizzazzjoni daw il-persuni terzi li verament għandhom interess ġenwin li jishtiqu jiġu jaħdmu għawnek, jew jivjaġaw għawnek għal design ġurnata hemm ukoll telf ekonomiku u għalhekk verament aħna rridu nsibu mod kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni. Il-mod kif kif jaħdmu ċertu stati membri per u ma joħorġu l-viza, mbagħad ikollhom validità territorjali għal ammont ta' żmien u din mhix konformi mal eh, regola 180 tal-regoli ta' Schengen mal-regola ta' Schengen tal-180 ġurnata u per eżempju kollok persuna li ġem minn New Zealand li tibqa l-erba snin għax kun e, tkun waslet għal ċertu kompromessi u għarru rridu naraw jek din taqax taħt il-politika tal-viza, pero hemm diffikultajiet pratiċi għal kontrolli tal-frontiera, speċjalment tal-uffiċjali, speċjalment meta dawn il-persuni jitilqu, anke meta jkun hemm dawn l-ftehim bilaterali bejn pajjiż u ieħor konna anka problemi ta' persona li tibqa fil-post tal-aktar mill suppost Allura aħna nħossu li dinja proposta tajba għax tindirizza din il-kwistjoni u rridu nfittxu soluzzjoni aħna l-est li niddiskutu nilħu kompromess fuq il-modalitajiet u dawn il-kwistjonijiet kwistjoni li għatant komplessa, aħna maħnix kontra u aħna dnija din fil-proposta tagħna li aħna l-est li naqduha mal-kodiċi tal-viza. Ovvjament hemm ħafna referenzi li nsibuhom fit-tnejn li huma għaliex il-kodiċ tal-viża ovvjament japplikaw anki x-xogħol li hemm fuq il-konsulat. Dak il-każ musser ser ikun hemm daqshekk dispożizzjonijiet li jkunu differenti. Għalhekk il-konsulat tkun tista' tindirizza daw il-kwistjonijiet ġodda anke b'taħriġ eh, bit-taħriġ li nkunu nistgħu nipprovdu. Ikun hemm perjodu transitorju wkoll però mhux ser ikun pis amministrativ qawwi għal konsulat għaliex in-numri huma baxxi. U ħafna mid-dispożizzjoni ser japplikaw. Dawn japplikaw għal kulħadd, kulħadd ser ikollu mhux kulħadd ser ikollu l-viża itineranti ma dawk li jilħu il-kriterji fil-proposta. Fil ġbri għanna din il- il-mezzi ta' eh, mezzi ta' sussistenza, dawn iridu jiġu provati, li persona tibqa' design ġurnata, aħna għanna dan imniżel fil-kodiċ tal-viza, hemmhekk naraw eh, l-intenzjoni li l-persuna terġa' tipprova eh, tmur lura lej pajjiża ċifri irrit ikun hemm ukoll person tituri l-intenzjoni tmur lura f'pajjiża, jekk dawn il kondizjoni addizzjonali ma jintlaħqux kif diġà dawn huma aktar stretti ibsa l-applikanti li jaqgħu eh, li, jitolbu għal viża għal periodu żmien qasib, dak il kat jekk ma jaħdux dawn il-kriterji dawn il-persuni ma jiġu miċħuda il-ħruġ tal-viża. Għaliex m'għandniex limita għal ċertu gruppi. Fil-bidu aħna li għadna fil-proposta, fil fat eh, aħna nużaw din dan l-eżempju rċivejna ħafna eh, il-menti anki mill-artisti u għalhekk x'aktarx din il-proposta ser tkun ta' benefiċċju għal daw il-persuni, però fl-istess waqt hemm ukoll eh, persuni individwali li jixtu jivvjaġġaw, forsi anke jixtu jivvjaġġaw Eh, għal design ġurnata fil-ġana ta' Schengen, mandomx eh, eh, riskju, jilqalaw il-flus. Allura, aħna mannix nipermettu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Aħna irrid ikonna interess leġittimu u anki irridu nipermettu l-om li u għalek aħna ma' xtaqniex indejqu l-ambitu pero dawk li għandhom il-possibilità u jilħu l-kriterji kollha nistgħu nitwhom l possibilità ta' viża. for the consulate that I've said. Xol tal-konsulat kif diġat, hemm bosta referenzi għal kodiċ tal-viża l bosta mid-dispożizzjonijiet japplikaw aħna ma nħossnux li dan l-artiklu tal-kodiċ tal-viza ta' tibizet flessibilità. Ja, iktar kwistjoni ta' force maġer. Pero ma nħossux li din ser tindirizza l-ħtiġijiet ta' dawn il-kategoriji ta' applikanti. Bat fu l kwistjoni li tqajmet minn sur Debħe għal kas ta' wara sentejn, wara sentejn kollu meħallu il-żona Schengen u mbagħad ikunu jistgħu japplikaw eh, minn barra iż-żona Schengen għalhekk dak il-każ kollhom iħallu il-pajjiż, però l-ewwel iridu jħallu bas japplikaw mill-ġdid. Aħna lest li nerġaw nartikolaw din il-ħaġa lix din hija eh, teżisti rabta mal kodiċi tal-viża, però jekk eh, nħaltuhom flimkien din tista' tiġi spjegata b'mod aħjar Half a minute. 30 <laughs> seconds. Just a small question. Uh, eh, 30 sekonda. Iva, Signor President, mistoqsija għasija. Jek fimtek so, il-mekkanizmu tal-kodiċi tal-viza għadu japplika anki l-iskadenzi ġifiri xaħat biex bħet jamel l-iskadenzi biex bħet jagħmel l-applikazzjoni tiegħu ġifiri xi ħadd illi ikun dam sena u mbagħad irid jiġġedded 15 jerġa' jagħmel l-applikazzjoni pratikament hija sistema ta' residenza permanenti, jina qed niprofa nifhem dan il-mekkaniżmu mhux qed nikkritika, qed niprofa nifhem. Well, it's, he should leave, if I'm a reply, he should leave. Eh, Jek nistan wieġeb, u għandu jitlaq u jerġa juri li huwa jissodisfa il-kondizjoni sabiex jerġa japplika u jirċevi viza. Jiġifieri mhux ħajdum iktar minn design stat membru, eh, minn design ġurnata fl-istess stat membru. U jekk joħro, irid jerġa' joħroġ u jerġa' juri li l-viża tista' terġa' Tajja Tajjeb kollox ċar. Issa nixtieq nitlob li Sinjura Myra Rose sabiex eh, tamel il kommenti taħħa. tisem il president Latvjana. Grazzi, signori, eh, grazzi signor membri ta' dan il-President, jena nishtiq. Għato kumu un tiešām ļoti īsi. Skużawna memx interpretazzjoni. Għos minet, għaxa priekx kummet, piedawat. Tajab, Iva, issa Iva. Mela, nishtiq inkellimkom dwar il-proposta tal-presidenza eh, Latvjana rigward din il-viza itineranti. Il-proposta il-mira ta' din il-proposta hija li niprovdu soluzzjoni legalment ċara. Twar kif nistaw innaqsu d-distak li jeżisti bejn il-vizas għal soġġorn qasir fid-żona Schengen u mill-banda l-oħra il-regolamenti tal-istati membri għal soġġorn iktar twil u l-vizas li moru maħħom. il-proposta tal-Kommissjoni toħodna lura għal April tal-2014 u din ġiet flimkien proposta għal rifużjoni tal-kodiċi tal viza Għalek nishti uh, eh, sempliciment nejt illi id-dibattitu dwar din il-proposta issa appuntu imbeda f'April tal-2014 taħt il-Presidenza Griega. Il-Presidenza Latvjana komplet bil-ħidma illi kienu bdew iż-żewġ presidenzi ta' qabilna. Tul il-presidenza Latvjana komplejna naħdmu il-proposta rigward il-viza itineranti u dan għamilna fi tlet okkażjonijiet. Ħdimna fuq il-proposta artiklu b'artiklu u fl-aħħar laqa li kien kienet propju ftit tal-ġranet ilu, aħna konkludejna l-ħidma tagħna fuq din il-proposta. il-viza itineran, il-proposta tal-viza itineranti hija marbuta ħafna ma' rifużjoni tal-kodiċi tal-viza. U din ir-rabta bejn iż-żewġ proposti hija xi ħaġa illi l kunsill qies fil- xogħol tiegħu f'dan il-gruppi ta' ħidma. Nixtieq eh, nikonkludi billi nisħaq fuq il-fatt illi il-mira tal-Presidenza Latvjana kienet illi nimxu l-qoddim bil-ħidma tagħna dwar din il-proposta minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u tassew irnexxilna namlu dan. Ekk kif irnexxilna namlu bil-proposta tal-Kummissjoni għal rifużjoni tal-kodiċi tal-viża għana ser issa naddu xol l-presidenza Latvjana. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom. Grazzi. Grazzi sabiex nalqu din il-parti. Nati l-kelma li Sur Hortefo għal-konklużjonijiet issa. Sur Hortefo. Merci, Madame la Vice-Présidente. Grazie. Illum smajna min tkellem favur touring visa, kienem u koll ħafna interventi eh, minn minant xaħat illi għandu ħafna esperienza f'dan il-qasam eh, u seta jindikanna il-limiti ta' ideja bħal din jena nifem id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom l-artisti meta jkun qed jitturjaw fl-Ewropa, ma jkolli ngħid ukoll illi t tħassib tiegħi fuq l-aspetti ta' sigurtà ma sarraħx moħħi minn dak illi smajt u wis nibża illi aħna qegħdin niftħu bib mingħajr ma nafu xem wara dan il-bib. Jiena l-lum ma smajċ tweġibiet minnaħat tal-Komissjoni Ewropea fuq il-mod kif jistaw jiggarantixxu sistema li ma tkunx abbużata. Iva, forsi l punta tluq kien sistema imperfetta u il-livell ta' allerta għal eh, f'moment meta il-teddida terroristika hija olja ħafna. Eh, nistaw nikkonvinċu ċittadini li jaċċettaw sistema bħal din Eh, il-ċittadini kollha ta' pajjiż terz li jisejħu ruħom turisti jistaw jagħmlu applikazzjoni għal touring visa kondizjoni li jisodisfaw ċerti kriterji eh, msemmija fil-proposta. Kriterji li kif rajna u smajna jistaw faċilment eh, jaħarbu minnhom. Eh, turist huwa ta' potenzjalment miljuni mhux 2 u tlieta Għalhekk eh, permettu li ngħidilkom kentejn fuq il-missjoni li aħna Istanbul fil f'April li tajt turina ħafna dwar il-ħruġ tal vizi mhix teorija, imma r-realtà fil-fatti. Aħna tqajna ma' rappreżentanti tal-konsulati franċiżi, ġermaniżi, spanjoli, rappreżentati tal-kooperazzjoni lokali Schengen u anki eh, VHS Global li smajna il-president taħħa kellimna unek fl ewwel parti ta' din is-seduta. Kenna skambji sinċira ħafna u kostruttivi u kol, imma dal-persuni għalluna affarijiet li rridu natu kasom. L-ewel net, il-problema tal-ċittadini li ma jirrispettawx il-regola tad design jum tħassibhom ħafna u meta wieħed jara il-mezzi li għandhom il-konsulati huwa diffiċli illi wieħed jikkontrolla l-abbużi li jkunu qed isiru. Issa ir-rwol tagħna huwa illi noħolqu viża ta' tip ieħor illi se tkompli eh, twessa dan il-fenomenu ta' abbuż it-tieni net. il- il-numru ta' dokumenti falsifikati huwa problema. Il-konsulati kollha jarawhom minn dawn u il-konsul ġenerali wkoll semmi semmija il-problema, per eżempju fis-suq Tork e, għallulna illi dawn il-passaporti folos jiswew bejn 2000 u 10.000 e, e, euro fuq is-suq f'dawn il-pajjiżi issa li hemm konflitti fihom jew m'għandhomx amministrazzjonijiet serji, ovvjament eh, dawn eh, il-rekwiżiti li qed nitolbu aħna huma ċajta faċilment li wieħed jaħreb magħhom, imma jaħreb minnhom. Issa maġinaw il-konsulati li għandhom diġà riżorsi limitati u se jkollhom jeżaminaw dawn id-dokumenti ġodda kollha Għalek naħseb illi fid-dawl ta' dak illi ntqal wara li jena smajt b'attenzjoni kbira dak illi ntqal, aħna ma nistawx nippermettu li nafusna li noħolqu viza li għandha kamp ta' applikazzjoni miftuħa l kulħadd minar ma jkun hemm differenza l-konċett ta' turist huwa konċett vak wis li jista' jwassal għal interpretazzjonijiet li jela aħna għandna il-mezzi u laqas il-ġen biex ngħidlek bli inħeġġuhom u għanna viza għal waqfet osra, permessi maħruġi minnaħa tal-istati membri u direttivi settorjali għal riċerkaturi l-studenti u l-trasferimenti. Ġifiri kullħat jista jitlob dawn il-vizi, touring visas Allora bat sej fisser dan għall-nefqa publika tagħna f'każ illi ikun hemm estensjoni ta' drittijiet soċjali għal dawn il beneficjari addizzjonali. Aħna hekk irridu namlu għalhekk f'nuqqas fl-assenza ta' elementi li konvinċewni jiena nerġa' nitlob illi jsir eh, studju ta' impatt għal dawn il-touring visas se kunu il-gwadanji eh, ekonomiċi u jiena nixtieq ukoll illi din l-analiżi tqis ukoll l spejjes u l-bżon ta' eh, risorsi umani addizzjonali fil-konsulati f'pajjiżi illi sissa eh, kienu għedin joħorġu dawn il-vizi u mbagħad żommu f'moħħkom ukoll ir-riski potenzjali ta' sigurtà u ta' immigrazzjoni illegali. Jiena nirringrazzja lil dawk kollha illi huma lesti illi jappoġġaw dan il-proċess. Thank you. Thank you. Grazzi. Grazzi l-mistidna kolla li ġew jitkellmu hawnhekk u l-membri kollha. Grazzi għal kontributi ta'kom, għal dan id-dibattitu tant interessanti. Il-Kumitat tal-Libe ser jkompli bil-ħidma tiegħu fuq dan il-suġġett u aħna jiena nixtieq nirringrazzjakom minn qalbi. Grazzi wkoll l-interpreti. Grazzi.